fuq il-konċessjonijiet għal bajiet fil-stat Taljan u direttiv 2006 2023 U nixtieq nagħti l-mikrofonu lil Kristjana Benetazzo u lil Sara Gobbato. Għandkom xi preżentazzjoni wkoll xaturna. Għanna mijiet ta' petizzjonijiet fuq il-konċessjonijiet tal bajiet mhux biss fl-Italja, din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Nilqa li kollega ta' inqas qegħdin tnejn, mela nattilek il-mikrofonu kjoġbu. Buongiorno a tutti, desidero Grazzi tassew. Il-wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd nixtieq nirringrazzja l Giorgio Mussa li stedinna biex nippreżentaw il-petizzjoni tagħna qudiem din l-istituzzjoni daqstant importanti Ewropea. Aħna onorati ħafna. Is-suġġett tal-kwistjonijiet tal-bajjiet hija xi ħaġa delikata ħafna. U għalhekk tajjeb illi nibda billi nagħmel ċertu punti ġenerali fosthom kemm dan huwa suġġett pjuttost eh, komplikat. speriamo che, in particolare dalla complessità del tema. Mela, nitkellmu hawnhekk fuq dan is-suġġett kompless. Hawnhekk din il-kwestjoni hija parti minn qasam leġislattiv kompless mhux biss fl-Italja ma anke fl-Istati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Fis-sistema Taljana anke wara numru ta' interventi mill-Kummissjoni Ewropea u qudiem il-bosta leġislattivi, azzjonijiet leġislattivi Taljani kellhom ikunem, kellu jkunem numru ta' azzjonijiet legali fosthom fil-kodiċi tan navigazzjoni Taljana u anke il-liġi tal-27 ta' jannar tal-2017 li tistabilixi sistema kompetittiva biex dawn il-licenzi ma jiġux imġedda awtomatikament. Fuq il-leġizzazzjoni l-oħra forsi nitkellmu aktar ta' da' issa nixtieq nitkellem kif dan is-suġġett iwassal għal numru ta' mistoqsijiet li huma relevanti u kruċjali fuq dan l-impatt fuq is-settur turistiku fl-Italja hemm 30,000 kompanija 30,000 kompanija li ħadmu 700,000 ruħ. Il-problema prinċipali hawnhekk tirrigwarda l-proċedura ta' għażla kemm id-dum, kemm id-dum il-permess, iżda hemm bosta problemi oħra mill kif isiru allokazzjonijiet fuq livell amministrattiv u il-livell ta' kwalità, kif jiġu stabiliti il mizzati u kemm għandhom ikunu liberi il-bajjiet u anke kwistjonijiet ambjentali peress illi il-qafas leġislattiv li qegħdin insemmu hawnhekk huwa wieħed kompless ma jistax ikun li jiena hawnhekk insemmi il- liġijiet legali kollha li jeżistu fl-Italja fuq il-qasam marittimu ser nillimita ruħi għal qafas ta' situazzjoni kif kienet qabel il-proċedura ta' ksur li kienem kontra l-Italja fil-2008 imbat naddu għal l-alternativi ta' riforma fid-dawl ta' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Lulju 2016 fejn qed naraw li tikun hemm reviżjoni tal-sistema attwali issa. Il-kodiċi il tal navigazzjoni tagħna imamula minn qafas legali li fih il-liġi ta' insistenza l-ġifiri dan ħadar id definizzjoni fil-liġi tagħna, jiġifieri illi dak li diġà għandu l-permess jiġi preferut meta ikun hemm evalwazzjoni ġdida meta mqabbel ma' dawk illi qegħdin jippruvaw jieħdu l permess Dan huwa dritt li prova li ġie eliminat wara li kien hemm proċedura ta' ksur fl-2008. Fid-dawl ta' din is-sistema tal-sistema tal-kodiċi ta' navigazzjoni tagħna, minħabba eh, dak għandu xaqsam mal-awtorità l qed ħirġa mill-permess. Għalhekk m'għadhomx m'għandniex nimxu ma' raġunijiet għalfejn kien hemm din il-liġi. Issa qed nimxu ma' prinċipji Ewropej għalhekk daħħalna perjodu massimu għal permess ta' 20 sena mill-2007 il-liġi 296 tal-2006 u li ikunem hemm ukoll limitazzjonijiet fuq l-autorità li revoka u dan kollu ħareġ mill-proċedura ta' kstur li kellha l-Italja fl-2008. Din il-proċedura saret wara li kienem twissija minn l-autorità taljana stess li taħdem fuq il-komputazzjoni tas-suq fit-28 Ottubru tal-2008 biex ikunem iktar allinjament ma' l-standards nazzjonali. Ġifiri, il-mħallef taljan kif ukoll autorità tal-kompetizzjoni taljana u raw l-importanza li dan is-settur jitwesta iktar tal-imod illi ikunem regoli ta' proċedura għall evidenza pubblika biex wieħed jingħata dawn il-permessi. Meta ma dak li qalet il-Qorti tal-Ġustizzja u sentenza tal-Tele-Austria f'Diċembru li ikkonfermat l-applikazzjoni universali tal-prinċipju ta' trasparenza anke għal kontratti li ma jaqgħux taħt direttivi speċifiċi tal- tal-Unjoni Ewropea u anke għalhekk għal permessi tal-beni li kif nafu huma esklużi mid-direttiva 23 tal-2014 kif ħareġ ċar mill-ħames eh, premessa li għadni kemm kwatajt u anke dan l-aħħar mill-istess sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq il-kompanija Mellis. Ista, fuq il-procedura ta' ksur jiena ma nixtieqx noħdilkom iktar ħin kif lanqas ma nħoss li hemm bżonn imorru lura għal kustjonijiet legali li tqajmu fuq il-liġi Taljana illi ħarġet lejn il-permessi kif jinħarġu il-permessi fl-Italja sal-31 ta' Deċembru. Fuq dan ser tkellimna l-kollega Sara Gobbato nixtieq infakkarkom illi sentenza tal-qorti tal-ġustizzja tinkludi fl-opinjoni tiegħi starijiet ċari fuq sa fejn għandu japplik għandha tapplika id-direttiva Wolkenstein li tista' tagħmel ukoll referenzi utli għal leġislatur Taljani biex issir riforma fis-settur. Il-qorti qalet li d-direttiva Wolkenstein għabbażi ta' liġijiet interni li ħarsu lejn dak li huwa diġà u jkun hemm automatiku awtomatiku mingħajr ma jkun hemm proċedura ta' għażla għal kandidati oħra turi wkoll li l-awtoritajiet nazzjonali uniċi jistgħu jadottaw soluzzjonijiet ibbażati fuq l-allokazzjoni trasparenti billi jkunu jistgħu jiġu irkuprati l-investimenti li jkunu saru anke biex ingħata l permess Iżda fuq dan kif semmejt ser tispjegalna aktar tard Sara Kobbato. Xtaqt ngħid ukoll illi l il kwistjoni ta' dawn il-permessi ma saritx abbiss abbażi tal-liġi Taljana imma anke billi għamilna paragun b'referenza għal modelli adottati minn stati membri oħra u għalhekk biex naraw kemm is-sistema e, taljana hija effikaċi meta mqabbla ma' sistemi oħrajn leġislattivi. Apparti minn hekk fl-istudju tagħna ħallisna lejn tal-Franza, Spanja, l-Portugal, il-Kroazja u l-Greċja li jistaw najdu li huma kompetituri tal-Italja għaliex mill-aspett ġeografiku għandhom kosta twila, klima għal simili għal dik tal-Italja u anke mill-aspett amministrattiv f'dawn l-istati skont il mekanizmi ta' distribuzzjoni tal kompetenzi jaħdmu f'livelli differenti tal-gvern kif isir fl-Italja. minkejja il differenzi bejn il-leġislazzjonijiet nazzjonali, l-analiżi li saret u rrit ċertu tendenzi komuni. Fost dawn is-sistemi amministrattivi kien hemm affarijiet simili. Forsi fl-istati kollha wieħed jista' jara attenzjoni għal profili ta' ġestjoni integrata tal-kosta. Tal din l-attenzjoni għal valuri ambjentali hija evidenti mod partikolari fi Franza li ħafna drabi jiġi kwatat bħala model ta' ġestjoni xieraq fil-qasam ritmu għaliex is-sistema Franċiża hija aktar immirata lejn il-protezzjoni ambjentali tal-beni marittimi u jifavorxxu wkoll l-użu ġenerali meta niġu għal kif jiġu sfruttati dawn il-beni. aħna kellna u koll il-komune il ta' San Michele di Bibjoni il fejn kellna kas partikolari ħafna. Dawn il-profil ambientali diġa kienu jeżistu fil-kodiċi ta' navigazzjoni tagħna mod partikolari artiklu 37 paragrafu 2.1 dispożizzjoni li tirrigwarda l-obbligu tal-sit li iċaqla l-affarijiet kollha li huma mobli ħlif fil-staġun li kollu l-permess tal-lieħ biex jistalvagwardja l-ambjent fix-xitwa. Hemm ukoll għan ieħor komuni li joħroġ mill nazili li għamilna. iġifiri il-ħtieġa li jkun hemm titjib tal-ġestjoni tal-beni marittimi. Din qed issir fl-istati kollha permezz ta' mekkaniżmi ta' għażla permezz ta' proċeduri ta' trasparenza biex jintazel il-personal ta' tinażal nitrata l-permess. Anke fil-qasam reġjonali wieħed jista' jara din l-attenzjoni partikolari li qed tingħata lil proċeduri ta' evidenza pubblika. Issa, fl-Italja l-kwistjonijiet ta' trasparenza u trattament ugwali din hija xi ħaġa illi tinsab diġa fil-ġurisprudenza interna għal affarijiet li semmejt il-fostom l-autorita tal-kompetizzjoni u dawk li salvagwardjaw is-suq. U dan qatt ma sar eh, fuq livell leġislattiv però, per eżempju, artiklu 4 li gwerda trasferiment tal-beni mill-Istat ċentrali għal entitajiet territorjali tagħti relevanza partikolari li prinċipju tal-kompetizzjoni. Iżda, għatem il-problema, il-problema fundamentali illi għalija l leġislatur taljan mux bistri tiħossib fil-futur. Il-problema li wieħed jidentifika proċedura speċifika ta' senjazzjoni li tiggarantixxi minnaħal waħda l-obligi ta' trasparenza minn liġi tal-Unjoni Ewropea min-naħa l-oħra il-ħtiġijiet ta' protezzjoni ta' dak li jkun se jiskadilu l-permess. Issa, hawnhekk nitkellmu ħafna dwar il-perjodu ta' żmien li fih jingħata l-permess. Il-fazi għalhekk ta' qabel tiġi dikonkluża l-kompetizzjoni tista' terġa' tiġi riveduta. Hawnhekk ukoll wieħed jista' jinnota numru ta' differenzi bejn l-Istati membri. Fl-Italja, anzi fi Franza, il-perjodu massimu huwa ta' 12 sena għal dawn il-permessi fuq il-bajjiet fl-Italja nafu li hija 20 sena għabbażi tal-leġiżlazzjoni attwali. F'Spanja u fil-Portugal huwa possibbli li wieħed anke jasal sal 65 sena għal dawn l-affarijiet li huma ta' importanza ekonomika u fil-Kroazja wkoll fejn anke għandna din il dispozizjoni fejn kif il-proċess li bih issir l-assenjazzjoni ta' dawn il-permessi tiddependi mill kemm ikun wisa. kemm ikun wiesa il-, il il-kapacità tagħhom. Issa kif nistgħu noħorġu minn u ma nibqgħux staġnati. Jiena nemmen li dan għandna nagħmluh għabbażi ta' indikazzjonijiet moħruġa mill-Qorti tal-Ġustizzja fir-rapport ta' kooperazzjoni u dialogu bejn istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet nazzjonali sakemm il-trattat u direttiva Bolkenstein jispjegaw fid-dettal sibu soluzzjonijiet omogeni fil-livell Ewropew biex jevitaw illi jimponu fuq ir-reġimi tal-Istati membri. X'azzjoni li tista' ssir? L-ewwel li jkun hemm programmazzjoni ġenerali koordinata taż żoni kostali għaliex dan jaħtieġ elementi iktar ċaru trasparenti u dan jista' jsir permezz ta' tisħiħ tas-sistema informattiva tal-qasam marittimu li la fl-Italja mitlu design u jkun hemm bażi legali solida għabbażi tal-konċessjoni li jingħataw. Biex anke jkunu jistgħu jiġu identifikati eh, metodi alternattivi kif indikat l-qorti tal-ġustizzja li qalet illi li jekk ikun hemm sistema alternattiva irrid ikun hemm wieħed iqis f'moħħu l-iskarsità ta' dawn ir-riżorsi. Grazzi tassew jekk ikun hemm ċans nitlu fid-dettalji hemm wis eh, suġġetti fuq xiex nistgħu nitkellmu anke l-possibilitajiet legali. President, grazzi ta' sew dan huwa suġġett interessanti ħafna. U naf li dan huwa d departiment Politiku ċe, id-Dipartiment Politiku tagħna. Aħna kommissjonajna dan l-istudju u dan sar mod utli u effiċenti. Dan se jkun studju li ser jinqara u jiġi segwit mhux biss l membri ta' dan il-kumitat imma l kulħadd se jkun il-benefiċċju ta' kulħadd fil-Parlament Ewropew. Għalhekk smajna diskors dettaljat ħafna jekk joġbok eh, eh, ħanamel intervent qasir fi 3 minuti nixtieq insemmi xi punti li li eh, issemmew li ħarġu anke mill-istudju tagħna li joħorġu anke mill l-analiżi tal-proċedura ta' ksur kontra l-Italja fl-2000 li ngħalqet fl-2012 u s-sentenza li natat fl-2016. Dan nistaw naqasruħ f'ħames affarijiet li minn dak li tal mill-istituzzjonijiet Ewropej japplikaw għall-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-qosor għalhekk. L-ewwel punt. Dispożizzjonijiet nazzjonali li jipprevedu sistemi li japplikaw li dawk kollha li kollhom permess u li ma jkunux kompatibbli mal-artiklu 49 ta' trattat u artiklu 12 ta' direttiva. It-tieni punt hija responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali li jiddeterminaw jekk dawn il-permessi jaqgħux taħt artiklu 12 tad direttiva jew inkellek jaqgħux taħt artiklu 49 ta' trattat. Fl-ewwel każ kif għaltina qorti tal-ġustizzja il-permessi marittimi jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-artiklu 12. Jekk is soġġett tagħhom ikun riżors naturali skars. Fit-tieni każ jiġifieri fejn mhux applikabbli l-artiklu 12 Huwa huma l-awtoritajiet nazzjonali li jridu jivverifikaw jekk dawn il-konċessjonijiet miex ta' interess transkonfinali u għalhekk jekk jitħlux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' artiklu 49. It-tielet punt. F'kull wieħed minn dawn il-każijiet ġifieri dawk fejn tapplika artiklu 12 direttiva jew artiklu 49 ta' trattat il dawn il-permessi jistaw jenataw għabbażi ta' proċeduri ta' għazla ta' dawn il-kandidati permezz ta' sistemi trasparenti u mhux diskriminatorji. Ir-raba punt fil-tfassil tar regoli tal-għażla l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jistu raġunijiet imperattivi għall interess pubbliku li jridu jkunu f'konformità mal liġijiet tal-Unjoni fosthom dawn ir-raġunijiet jistgħu jinkludu għannijiet li rigwardaw il-politika soċjali u l protezzjoni ambjentali. Il-ħames u l-aħħar punt u hawnhekk nikkonkludi biex jiġu rispettati prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea ta' evalwazzjoni u allokazzjoni ta' dawn, l-autoritajiet nazzjonali iridu jevalwaw każ b'każ il-pożizzjoni tal-persuna eh, li tkun se qed tirċed il-permess. Dan jippermetti b'mod partikolari li jkun hemm protezzjoni tal-investiment li ssir minn dak li jkun ħireġ mill-kuntratt li jkollhom ukoll li jkunu Eh, applikaw bona fide għat tiġdid tal-konċessjoni li kollom diġa. Very much and uh, well a comprehensive beach reform is needed in Italy that we can conclude. Iva, nistaw nikkonkludu li hemm bżonn ta' reforma fl-Italja u dan m'għandux jiġi post-post għandna wkoll sentenza tal-qorti u l-konsegwenza ta' din is-sentenza rridu jiġu Hawnhekk maħniex se niddiskutu dan dan ijat fejn il-kamra aħna u deħlin. Istur li kordari mhux hija hawnhekk minn nista' nara u għalek nagħti l-mikrofonu l rappreżentant tal-Kummissjoni. Jekk jogħġbu. Yes, thank you for giving me the floor. Grazzi tal-kelma. il servizzi tal-Kommissjoni jixtiequ jirringrazzjaw lil dan il-Kumitat talli stednuna għal din il-laqa u ħadna nota tal-istudju l-informazzjoni u l-analiżi illi saret fl-istudju. Aħna ħadna nota b'mod partikolari illi l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea iprovdiet kjarifiki importanti dwar l-applikabilità tal-liġi Ewropea. Dawk il-kjarifiki għandhom imexxu lill awtoritajiet nazzjonali kollha madwar l-Unjoni u jgħinuhom biex eh, iwettqu il-funzjonijiet tagħhom ta' ġestjoni tal-kosti anki meta jkun hemm it-tilwim. Hemm bżonn ukoll ta' sa ċari nazzjonali illi jkunu allinjati mal-prinċipji li ħarġet bihom il-Qorti tal-Ġustizzja dawn ukoll jistgħu jgħinuna biex niprovdu ċertezza legali il-Kummissjoni għada segwi l-implementazzjoni ta' dawk il-prinċipji madwar l-Unjoni. U eh, dan huwa xogħol li għaddej bħalissa. Thank you. Kommenti li nistgħu nagħmlu sissa. Grazzi ħafna. Dan huwa issa mument fejn aħna iddeċidejna aktar kmieni li m'għandniex noqogħdu niddiskutu petizzjonijiet individwali imma nistgħu nagħmlu mistoqsijiet jekk hawn xi ħadd li għandu mistoqsijiet x'jamel lill-esperti fuq dan l-istudju, eh, Iva, jistaw jieħdu mistoqsijiet, Iva, għanna mistoqsija minna t-istura fronta kjoġbok. Grazzi. Nirringrazzja l żewġ kellima, żewġ mistoqsijiet, nixtieq nkun naf jekk peress li l-ewwel kellima referi tal dan ma nafx hekk kellhomx l-opportunità li jaraw l-abbozz tal-liġi li ħareġ dan l-aħħar u eh, jekk dana jaqbilx ma dak is-sejbit li għamiltu fl-istudji tagħkom u jekk hemmx ehm, eku ta' dak li hemm fil-leġiżlazzjoni fil-liġi Ewropea u kif tinterpretaw il-kunċett ta' rizorsi naturali limitati jew skarsi għaliex kont huwa rizorsi limitati nati u skarsi oħra mela biex nwieġa pal-ewwel mistoqsija mbagħad nagħti l mikrofonu lill kollega t-tieni waħda fuq l-abbozz tal-liġi ta' dan l-aħħar, Iva, din kienet eh, parti tar rapport li xtaqt ngħid kemtejn fuqha għaliex kien hemm indikazzjonijiet f'dan ir-rigward jiġifieri illi wieħed eh, jara biex kienet ħarġet il-qorti tal-ġustizja u eh, dawna eh, huma msemmijin fis-27 ta' jannar tas sena li għaddiet dan eh, l-abbozz ġie approvat fil-Parlament imma sfortunatament waqqaf l-eżami tiegħu fis-Senat għaliex imbagħad kien xolt il-Parlament għaliex bħalissa qegħdin verament fil-qalba tal-kampanja elettorali u fil-21 ta' Deċembru xogħli għall-Parlament u ma kienx hemm il-possibilità illi dan l-abbozz jiġi eżaminat fis-Senat għal dak illi aħna stajna naraw, nanalizzaw, eccetera mal-Università ta' Padova, anki um, il-laqa li kena f'Mejju li għadda fuq da' suġġett, kienem kien hemm fil-ferma tagħna ċerti elementi pożittivi illi wkoll iva jimxu f'din id-direzzjoni illi hemm dan il-prinċipju ta' kompetizzjoni kif huwa rikonoxxut mill-ġurisprudenza eh, interna tagħna dik eh, amministrattiva ma anki kostituzzjonali ġifri l-ewwel net il-proċeduri ta' trasparenza ma' importanti dan l-abbozz tal-liġi għaliex ukoll jinkludi dak il ħarġet bih il-qorti fuq il-loti tagħhom dawn il-konċessjonijiet għalhekk jiena nittama illi se jkompli xogħol fuq dan l-abbozz imma dan nipoġġeħ fil-prinċipju u kriterji direttivi tal- ġestjoni tal-kosta, tutela tal-ambjent, kif rajna per eżempju qed jiġi fil-Franza u fil-Kroazja li għandhom leġislazzjoni ferm aktar reċenti mbagħad eh, l-affidament leġittimu fost il-kriterji l-artiklu 12.3 tad direttiva Bolkenstein u anki l prinċipju ta' professjonalità miksuba u l-valur kummerċjali tal-kumpanija propju sabiex dana ikun eh, jista jsir l-appalt. Mbagħad hemm sistema ta' żewġ veloċitajiet fuq dak li qed jiġri pereżempju fi Franza u anke fil-Kroazja, ġifieri il possibilità li wieħed tiqis dik ir-rabta li hemm għall-iskarsità li sabat eh, Sara sa tajdinna x'inhu l-kontenut tagħha, jiġifieri li nqisu niprofdu għal perjodu ta' tranzizjoni, jiġifieri estensjonijiet li rridu niddefinixxu estensjoni sabiex il-sistema interna tkun tista' tiġi adattata imma fuq dan id-diskussjoni kienet miftuħa ħafna u kien waħed mill-punti li ma kienx hemm qbil fuqu. Barra minnek kien hemm bżonn ta' provi għal dawk l-xtajtiet għadhom ma ingħatawx propju minħabba l-iskarsità. Mbagħad l-interpretazzjoni li tajna lajnja f'Padova disciplina differenzjata għal dawk il-partijiet ta' renile illi diġa ġew motija bħala konċessjoni bi skadenzi differenti ġifiri l-lin mill-istrumenti ta' konsultazzjoni pubblika, per eżempju l-istrument tal-LENCAT anket publik franċiża, ġifiri kun hemm forma ta' reklamar għal konċessjonijiet li nataw qabel imma fl-istess ħin ikun hemm netwerk ta' protezzjoni għall imprendituri ta' bħalissa mhux biss permezz ta' regolamentazzjoni tal-perjodu ta' transizzjoni imma anke billi jiddaħlu dispożizzjonijiet illi jagħtu valur lill-affidament leġittimu Jiġifieri qegħdin nagħtu importanza lil dawk it-talbiet illi jitolbu eh, tamir jew illi joffru ċertu sostenibilità ambjentali u dawk illi eh, jagħmlu l-ixtut iktar eh, utilizzabbli mill-ċittadini. Mil jiġifieri dan huwa tajjeb għal kompetizzjoni, għat trasparenza u għal leġittima konċezzjoni eh, leġittima. Ġifiri, bħala puntatlu, il-test huwa wieħed tajjeb. Huwa wieħed mill-ftit każijiet fejn eh, dak li hemm miktub fil-abbozz ta' liġi jaqbel ħafna ma' dak li sibna fir-rapport. Fuq it-tieni mistoqsija, fuq l-applikazzjoni tal-artiklu 12 għall awtorizzazzjonijiet limitati, jiena biex nwieġeb nista' nagħmel referenza għal pożizzjoni ha l-Avukat Ġenerali fil-kawża Pomron Pereza Melis mill-punti minn 70-72 tal-konklużjoni tal-Avukat Ġenerali. Il-Qorti ta' Ġustizzja dan qed tgħid li kifat inti stess fil-mistoqsija l-artiklu 12 japplika għal loti ta' permessi illi huma limitati għaliex Dawn huma fuq risorsi naturali li huma skarsi l-Avukat Ġenerali saħaq fuq il-fatt li konċessjonijiet ta' dan it-tip ta' proprjetà statali marittima ma eh, affidati lill komunitajiet statali ehm, Taljani ġifiri dan huwa ambitu ġeografiku limitat u dana skont l-Avukat Ġenerali huwa ir-raġuni għalfejn nistgħu napplikaw l-artiklu 12 għal dan il-każ, jiġifieri l-Avukat Ġenerali eh, jorbot dan man natura komunali tal-awtoritajiet li joħorġu dawn il-permessi. Grazzi ħafna u eh, naħseb li se jkun hemm bżonn illi nerġaw nirrikorru għalikom aktar tard meta jkun hemm aktar petizzjonijiet fuq dan l-istess suġġett Grazzi ħafna li l-kom it-tnejn tal-li għattajtu ftit mill-ħin kom hawnhekk Mana u nawguralkom kull suċċess għal ħidma tant importanti li intom tagħmlu għall ewropa Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri il-punt 20 il-petizzjoni 336 tal-2012 721 tal-2014 u 1141 tal-2014 ukoll fuq il-tuħ regolari ta' dnub ta' drifeċ fid-Danimarka u fl-Svezja kif ukoll fir-Renju Unit. F'taqqa waħda eh, il-Kamra ta' dan il-Komitat saret ftit iktar Skandinava u qed ħafna pjaċir illi qed nara din ix-xejra nagħti l mikrofonu lil Joanna Schwabel qed hawnhekk magħna mhux għall-ewwel darba merħba lura. Naħseb li inti għandek ukoll PowerPoint presentation tieħux iktar minn ħames minuti jekk jogħġbok għaliex bħalma tafu il-ħin huwa limitat. Grazzi ħafna għannom ta' Human Society International u mill-petizjonanti l-oħrajn Grazzi tal-opportunità li qed ittuni biex nitkellem mal-Kumitat fuq dan is-suġġett il-tuħ regolari ta' dnub tal-drifeċ eh, huwa illegali fl-Unjoni Ewropea mill-2013 imma madwar 90% tal-ħnieżer fl-Unjoni Ewropea jinqatawlhom eh, dembom. Dan ġi konfermat minn Kopa Kawġega illi eh, jiġri u dan ir-rapport issibuh ukoll fuq il-sit tal- kummissjoni il-liġi hija eh, abbozzata tajjeb ma tipprojbixxiex il-qtuħ kollu ta' dnub imma qabel ma jaqtaw id-dnub tal-ħnieżer, il-ħnieżer iridu jtejbu l kundizzjonijiet tal-ħnieżer, kundizzjonijiet li jgħixu fihom sabiex il-ħnieżer ma jaqgħodux jikdmu id-dnub ta' xulxin għalek il-ħniz il-bniewa irridu jkunu jkollhom eh, provi illi għamlu da kollu li jistaw biex din il-drawa tieqaf. Umbat jekk dan ma jiswal xejn ikunu jistaw jaddu għal tuħ tal-dnub. Naraw illi ħafna mill-bdewa ma jamlu ebda sforz bis-serjetà biex jtejbu l kundizzjonijiet tal-ejxin tal-ħnieżer u sempliciment jirrikorru għal tuħ tal-dnub wieħed mill-fatturi li jista jwassal eh, għal dan il-gdim ta' dnub ta' xulxin bejn il-ħnieżer huwa li dawn ma jkollhomx biex jaljenaw rashom. Għalhekk il-bdiewa għandhom jipprovdu lil ħnieżer b'materjal illi jista jaljenhom bħal pereżempju it-tiben, bċejjeċ tal-injam sabiex ikun jistgħu jimmanipulawhom u joqogħdu jqalbu fihom. Imma ħafna bdiewa ma jagħtux każ ta' dawn l-affarijiet u jtuhom biss ktajjen tal-ħadit jew ċugarelli tal-plastik rajna diġa illi dawn il-materjali ma jenux l ħnieżer u il-prezentazzjoni ta' Kopa Koġejkat juri illi 63% tal-bdiewa jagħtuhom bisk tajjen tal-ħadid jew ġugarelli tal-plastik. Fl-aħħar sentejn il-Kummissjoni kienet ferm aktar attiva biex iġiel li l-Istati membri jinfurzaw id-direttiva kif suppost fl-2016 ħarġu b'rakkomandazzjoni b'dokument tal-personal tal-Kummissjoni dwar xiri li tisir sabiex jonqos il-ktim ta' dnub u l-tuħ ta' dnub tal-drifeċ fl-2017, ġifir s-sena li għaddiet, ħarġu b'sensiela eh, ta' fact sheets fuq eh, l-eliminazzjoni tal-tuħ ta' dnub ta' drifeċ kompletament imma ftit stati membri għedin jagħmlu xi ħaġa biex ibidlu din is-sitwazzjoni. Aħna ħadna gost li l-Kummissjoni talbet li l-Istati membri kollha joħorġu bi azzjoni din is-sena 2013-18 biex jgħidu kif beħsiebhom jikkonformaw ma' direttiva u jopprovdu kalendarju għall-implementazzjoni. Meta dan ma jsirx, li ma jipprovdux dan il-pjantazzjoni li juri biċċari li sajtejjeb is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tieħu passi kontra dawn l-Istati membri għaliex huwa inaċċettabbli illi din in-nonkonformità titħalla tkompli Aħna nixtiequ illi iżommu l-petizzjoni tagħna miftuħa u li tikbu lill kunsill biex tesprimu t tħassib tagħna, però ħafna stati membri għadhom mhumiex konformi mal leġislazzjoni illi tipprojbixxi l tuħ regolari tal-dnub ta' drifeċ. Grazzi ħafna għal dak il-kontribut u eh, Issa ndur fuq Frederick Federley illi dak iż-żmien fl-2014 kien għadu mhuwiex membru ta' dan il-Parlament. Imma kien ukoll bat petizzjoni lil dan il-Kumitat bħala sinjal ta' fiduċa ma' qabel ma nagħti l-mikrofonu lilek ħallintenni dak illi għamel il-Kumitat il sissa aħna dan is-suġġett iddiskutejn il kemm il darba u investejna sforzi kbar fih. Xuħut mill-azzjonijiet li ħadna huma dan l-istudju li aħna tlabna li jsir fl-2014 batna itri lill-Kummissarju Andrew Kajtis fuq eh, proċeduri possibbli ta' ksur aħna tlabna l-opinjoni wkoll tal kumitat Agri illi ħadu nota u ħarġu b'opinjoni, tkellimna ma' Envi imma huma preferew li ma jatunix tweġiba Ġifiri, aħna ħadna ħafna azzjoni u sabdak l-isfont nat il-mikrofonu lil Frederick. Grazzi, Signora President, u grazzi u kol tal-li ħallejtu dan il-dossier miftuħ il-Komitat Peti eh, juri s-saħħa tiegħu propju fuq suġġetti bħal dan biex inkompli ma dak li kien qed jgħid xwab, li kien qed tgħid xwab, id-direttiva dwar il-ħnieżer daħlet fis sef fl-2003 u l-istati membri nataw 10 snin biex jikkonforma ma' regolament dan missu intemp bħala proċess fl-2013. Fl-2008 l-Kunsell innifsu ħareġ b'setta regoli biex jispjega kif għandha tkun irrispettata direttiva dwar il-ħnieżel u 10 snin wara qatt um mar nexxilhomx jagħmlu hekk minkejja l-ispinti illi ta' il-Parlament vot qawwi fil-plenarja ta' Strasbourg anki eh, spinti mill-Kumitat Peti, mill-President, anki mill-Kumitati MV, Agri, eccetera il-suġġett ukoll huwa għal qalb iċ-ċittadini Ewropej għaliex dan fl-axħar stħarriġ kbir li sar li ġi prezentat fi frar, il-Kummissarju Andrew Kajtis ra illi kienem appoċ qawwi biex eh, jisir xi ħaġa mal-istati membri, ssir pressjoni fuq l-istati membri u għalhekk forsi issa l-istati membri qed ikunu imġela joħorġu b'dan il-pjanijiet nazzjonali. Barra minn hekk hemm idea ta' eh, bażika li rridu naqblu fuqha ta' kif għandna nittrattaw l-annimali. l biċċa kbira mid-drabi meta jridu jinqataw id-dnub ta' drifeċ huwa proprju minħabba trobbija ħażina tal-annimali. Għaliex meta dawn ikollhom biżejjed biex jedew il-ħnieżer, ikollhom biżejjed spazju, biżejjed biex eh, jilagħbu jgħaddu żmien ma joqogħdux jikdmu id-dnub id-demb ta' xulxin. Jista' forsi jkun hemm xi każ iżolat imma ma jkunx hemm għalfejn illi ikun hemm dan il-tuħ regolari ta' dnub għaliex jitilfu l-interess illi jagħmlu dan il-xulxin. Jiena wkoll il-Viċi President tal- komitat tal-benesseri tal-ħnieżer, imma iktar eh, se nisimgħu minn eh, il-kas ta' Danimarka li huma jamlu eh, ma, jużawiex din il-prattika u anka aħna fil-Svezja ma, ma nużawiex din il- din is-sistema u xorta waħda naqalaw il-flus mit-trobbija tal-ħnieżer u mill-beħ tal-laħam tal-ħanżir. tal tal laħam tal ħanżir Issa naraw se joħroġ mill-istati membri differenti bħala pjani nazzjonali. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat Peti talli qed ikompli jagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni, il-Kummissjoni tkompli tagħmel pressjoni fuq il-Kunsill għaliex għaliex ikun hemm rappreżentanti mill-istat rappreżentanti tal-istati membri li għandhom pożizzjonijiet sodi imma mbagħad ma jimplementawhomx. U x'se jiġri mill-Unjoni Ewropea jekk aħna laqqas nkunu kapaċi li nimplementaw ir-regoli kolli li noħorġu bihom aħna stess. Tajjeb, issa nagħti il kelma lil Sur Magir mill kommissjoni Chair, thank you very much for the invitation to attend. Um, grazie ħafna, Signor President, grazie ta' din l-istadina fil-fatt il-prezentazzjoni um, ta' Signora Sob kienet eh, eccellenti jekk tippermettu li nżid kelmtejn jiena wkoll. Aħna tlabna lill-istati membri sabiex jippreżentaw pjanijiet ta' azzjoni. L-iskadenza għal dawn il-pjanijiet ta' azzjoni huwa eh, jannar 2018 u sa nofs is-sena 2018 aħna se nkunu qed nesaminaw dawk il-pjanijiet ta' azzjoni. Aħna rridu ngħinu l bdiewa f'din il-fażi ta' tranzazzjoni. Aħna kellna wkoll sessjoni fejn iltqajna mal-partit interessati li kienet ta' suċċess, jiġifieri li nistanejt naħa ħatana se ikunu qed nistennew li jiġu mfasslin dawn il-pjanijiet ta' azzjoni biex niżguraw illi din il-kwestjoni tal-tuħ sistematiku tal dnieb jitneħ, eh, jitwaqaf. Grazzi ħafna, issa nilqa il minn naħa ta' l-istati, naħa tal-onorevoli membri. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-fat dinja xi ħaġa li tafetwa ħafna lil Danimarka u naf li hemm ħafna persuni interessati u li jissorveljaw din il-kwistjoni mill-viċin. L-istess ġara eh, fil-fażi eżattament qabel l-elezzjoni fid-Danimarka fir-rebbija tal-2014. F'dak iż-żmien konna qed nitkellmu dwar distorsjoni tal-kompetizzjoni li aħna għana vizavi l-Iżvezja u xi stati membri oħrajn illi tassew jirrispettaw din il-leġislazzjoni għaliex il-maġġor parti tal-istati membri din il-leġislazzjoni ma jirrispettawiex. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-progress li qed nagħmlu Nixtieq insaqsjom ser ikun hemm sanzjonijiet fuq l-Istati membri jekk dawn ma jirnex ma jżommux ma jirrispettawx il-leġiżlazzjoni. Aħna sfortunatament qatt nisimgħu lill bdiewa li jirabbu il-ħnieżer illi huma mhux qed jagħmlu dan il-tuħ ta' dnub eh, sistematiku Però forsi xi drabi ninsew illi jiġru każijiet fejn il-ħniżer jikdmu dnub ta' xulxin. Din ukoll hija li trid titwaqqaf, nittama li jkun hemm iżjed pressjoni fuq din il-kwistjoni. Il-Ministru ġeneralment eh, mija fil-mija favur il-bdiewa. Uh, għala volja għandu fil-portfolio tiegħu l-ambjent, però ikolli namet li huwa darba għametta li rridu inwaqfu dan il-toħ sistematiku ta' dnub, però jiena ma nistax uh, nejt li u għaser iżom ma din il-weda. U għapartanti għalek li fuq livell ta' Unjoni Ewropea ikunem konformità tal-Istati membri mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sissa sfortunatament il-Kummissjoni ma kienieċ vigilanti biżejjed. Ngħid ukoll il-Kummissjoni li fil-kuntest ta' suġġett tagħna huwa importanti li ma nitkellmux biss fuq id-Danimarka. Huma hija l-parti l-kbira tal-istati membri li tibqa tagħmel il qed tibqa tagħmel dan, Ħafna stati membri ma isux il-leġislazzjoni bċerta serjetà ħafna jaħsbu illi tista tagħmel dak li trid. Tin pal eh, meta jisom eh, ikollok, tfal tfal inkiss kiss jitħlu jisirqu l-ħelu, xi ħaġa illi ma titrattaħiex bil-urġenza li tixirqilha. Għalhekk hemm bżonn illi niċċaraw din il-kwistjoni darba l dejjem u jkollna stampa ċara ta' sitwazzjoni. Forsi il-Komitat Peti jista jindirizza din il-problema jekk le nsaqsu l kummissjoni tgħidilna x'sar biex niskuraw li jkun hemm konformità li l-Istati Membri jkunu konformi. Għaliex naħseb illi l-Ministru tagħna fl-aħħar mill-aħħar musser jagħmel xejn jekk ma nġbdulu xiftit uh, widnejh. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lilek Peter għaliex inti ilek titratta din il-kwistjoni għal ftit żmien ġmielu issa. President, l-Onorevoli Membru, grazzi ħafna, Iva. Naħseb li għawak qed nagħtu eżempju ħażin ta' kif għandu jsir it-tfassil tal-liġi il-liġijiet mhux sempliċement tfassalhom iridu jiġu implementati. Aħna nafu il-pass il-li bieħ jimxu l-affarijiet hawnhekk mm, ikollok il-parlament, il-kunsill, ifasslu liġi mm, u eventualment ta' din il-liġi, sa' mux bizzejiet il-fazi ta' implementazzjoni hija saħan sitra iżjed eh, kajmana. Jekk per dan jiġri fil-Ġermanja, allura spiss, allura l-ewwel ħaġa li ħad tiġri hija illi iċ-ċittadini ser jipuntaw subajom lej Brussel u jgħidu is-solita burokrazija ta' Brussel. Umbat il-periodu transitorju. Meta wieħed jirrifletti fuq mm, l-istudji li saru f'dawn l-aħħar snin it-tamir eh, li jintuża fl-irtsiet ser isir ser ikun antikwis, mhux ser jibqa' jintuża, għalhekk irridu niżguraw illi l-infrastruttura tintuża, tintuża anzi infrastruttura meħtieġa biex nevitaw dan il- ehm, dan il-tuħ sistematiku ta' dnub. Naħseb illi għandna raġuni għaliex din liġi ġiet infassla, però issa huwa importanti li niżguraw li tiġi implementata. Tafu illi jina minix wisq gburi minn b'din il-petizzjoni, però naħseb illi jixir illa li tibqa miftuħa u nħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taġixxi fuq dak li qalet jew għana din il-petizzjoni u sar namlu xi ħaġa dwarha jew inkella nagħlquha ma jkollniex din il-petizzjoni. Naħseb illi u importanti li wieħed jaħseb f'kemm ibatu il-ħnieser b'dan il-mod. Għandna ħafna eżempji oħra tajbin fis-settur agrikolu kol jekk ma nagħmlu xejn dwar dan l-istess ser jerġa' jiġri ċittadini tagħna ser jitilfu l-fiduċja fina rridu nħeġġu l-istati membri biex jieħdu azzjoni kellha għal xejn ikollok ir-regoli. Grazzi ħafna Peter. U issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Kufu. Grazzi ħafna Sinjura President. Ma nafx għandix nitkellem bid-Danis jew bl-Ingliż. Saman ħanibda bl ingliż nixtieq l-ewwel nirringrazzja l-kollegi mm, għall-intervent tagħhom hija ħasra illi għanna direttiva li ila maħna u illi mux qed tiġi implementata mill-istati membri. Per eżempju, fl-aħħar awditjari li sar fl-Olanda joħroġ bitċar illi kważi 100% tal-ħnizer isirilom tuħ sistematiku ta' dnub tagħhom. Il-raġuni għaliex aħna indirizzajna din il kustjoni tal-tuħ sistematiku ta' dnub kienet minħabba distorsjoni tal-kompetizzjoni. Naħseb illi fil-fat il-parti l-kbira tal-istati membri qed jiksru din il-liġi għalhekk tassew hija tal-mistħija. Jekk wieħed iħares lejn it-test fil-fatt fil-preżentazzjoni kien l-ewwel bullet point. Tistgħu taraw illi fil-każ tal-awtoritajiet Daniżi pereżempju dawn ser jgħidulek illi l- il-bdiwa tagħna min irabbi dawn l annimali ser jipprova jevita illi il-ħniser bejnietom jigdmu il-dnub ta' xulxin. Għalhekk fuq dan ir naħseb illi rridu nsaqsu jekk aħna rridu x'tassew intejbu il-kondizzjoni tajxin tal-ħniżer u drifeċ tagħna. Naħseb illi l-intenzjoni kienet ċara, irridu nevitaw il-tuħ sistematiku tal-dnub biex intejbu il-benessri tal-nizer, però mill-banda l-oħra naħseb illi hemm wis lakuni. Eh, spiss il-Komissjoni tgħidilna li hemm ċerta lakuni u dawn il-lakuni qed isservu eh, bħala mod ta' kif eh, ma tiġix rispetta ta' leġislazzjoni għan waqfu dan kollu. Iva, immaġinaw kiku dan kien is-settur finanzjarju, immaġinaw li kiku kien is-settur tal-banek per eżempju, li kiku kien ikun hemm proċeduri ta' ksur. Naħseb li Din hija xi ħaġa iżjed serja minn hekk dawn huma drifeċ żgħar il qed jiġru trattati b'mod indeċenti. Naħseb din tassew dan tassew huwa eżempju ta' sitwazzjoni tal-mistħija u jiddispeċini ħafna li l-Kummissjoni mhux qed tagħmel biżejjed. Iva, intom għamiltu ħafna affarijiet. Però fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm proċeduri ta' ksur illi jiswew il-flus għall-istati membri, l-istati membri ser jibdew jirrispettaw il-leġislazzjoni. Issa ngħaddi l-kelma mill-ġdid lil petizzjonanti. Tistaw tgħidu dak li tixtiequ jew l tgħidu lna wkoll tixtiequ li aħna nagħmlu. Grazzi ħafna għal din l-opportunità sabiex nerġgħu nitkellmu. Naħseb li x-xewqa eh, hija ċara, nixtiequ li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa tassew, inti qed tajjeb, din hija sitwazzjoni tal-mistħija. B'dawn il-modi ċittadini jitilfu il-fiduċa fil-leġislazzjoni tagħna. B'dawn il-modi aħna ma kunx qed naħtfu il-possibilità li ntejbu l-affarijiet. Iva, aħna għandna ċerta standards eh, Ewropej illi huma l-aħjar fid-dinja, però l-standards illi aħna għanna qed niksruhom. U allura l-imsieħba internazjonali tagħna kif ser jaħduna bis-serjetà jekk aħna ma nkunux kapaċi nimplementaw u ninforzaw il-leġislazzjoni. Grazzi ħafna. U nittama illi dan il-Komitat jirnexxielu jassisti lil komissjoni sabiex jitfa' pressjoni fuq l-istati membri. Grazzi, Frederick issa. Iva jena fil-fatt Eh, nista' ngħid illi minn tal-inqas l-istati membri hawnhekk preżenti qed jitkellmu b'vuċi waħda. Jiena rrit nkun ċar dwar dan, jiena naħseb illi l-Kummissarju Andrew Kajtus eh, għandu laqwa intenzjoni qed jaħdem minn bona fide, iżda huwa importanti illi ma nkomplux inżidu il-leġislazzjoni Però forsi anka dan l-istess fatt qed iżommhom lura. Hemm il-leġiżlazzjoni fuq il-benestri dan l-Unjoni Ewropea li għaddit ftit ta' snin ilu illi għada qed xi partit minn għadhom qed jiġu implementati. Jiena jitispjaċini ngħid li dwar dan il-punt aħna rridu nistennew għal kummissjoni li jmiss, li kummissjoni li jmiss tkun maħtura. Mhux għaliex din il-Kummissjoni preżenti ma tixtieqx tieħu azzjoni, iżda propju għaliex hija kulleġġ ta' kummissarji u ftit li xejn tista' tagħmel affarijiet. Fil-fatt aħna xtaqna li naraw strateġija ġdida fuq il-benessri dwar benestri tal-animali xtaqna nisimaw iżjed dwar il-liġijiet li kunu Um, ġew infassla u naħseb il wasal il-waqt li nitkellmu dwar liġi tal-benestri tal-annimali li titratta l annimali daqs li kieku kienu bnedmin. Mill-leġislazzjoni li saħet ħafna dwar as-Sinjura Maren de Polsen kien hemm sitwazzjonijiet illi fihom l-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni fejn qalet illi l-annimali għandhom jiġu appuntu trattati bħal bnedmin. Però jekk aħna nqisu l-annimali bħala mm, mm, bħala esseri mhux mm, li m'għandhomx kuxjenza tagħhom se jkunu qed nieħdu deċiżjoni tħsiena. L-Onorevoli Limis, Iva, huwa importanti illi ngħidu illi rridu nibdew mill-pajjiżi minn dawk il-pajjiżi li qed jonoraw il-responsabiltajiet eh, tagħhom. Kien hemm studju daqsxejn deprimenti mill-Università ta' Aarhus illi jgħid illi jekk ħanżir ta' 100 kg ikollu metru punt tnejn, 1.2 eh, metri kwadri għad dispożizzjoni tiegħu u ammont ammont ta' eh, ta', ta ikel u għalf kuljum dak ikun tajjeb daqs li kiku tkun qed taqtalu d-dembu. Jiġifieri araw x'differenza, x x'differenza jiexu fija dawn l-annimali meta mqabla ma dawk li jiexu b'mod liberu il-ħniser per esempio kull kull titta ti ikollhom bżonn ċerta ġugarelli, ċerta affarijiet li attrawlhom l-attenzjoni li eh, li tbiddel eh, l-affarijiet. Eh, iva, fil fatt sakemm hemm xewqa jekk hemm rieda anzi jista' jkun insibu mod kif kif, kif intejbu din is-sitwazzjoni. Grazzi, fil-fatt fil-parti tal-Grigal tar-Renju Unit hemm ħafna bdiewa illi fallew għaliex meta ġiet introdotta il-liġi fil-Renju fil Unit kien hemm min anzi fil-Renju Unit obdewa din il-liġi, iżda huma kellhom jikompetu ma bdiewa f'partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea fejn ma obdewix din il-liġi. Intqalilhom il kundizzjonijiet huma l-istess għal kulħadd, però ma kinux l-istess għal kulħadd. Ma nafx, eh, forsi din hija waħda mir raġunijiet għaliex wara eh, ftit ta' snin illum hemm il-Brexit qed nitkellmu dwar din ir-realtà hemm bżonn ta' sistema koerenti biex eh, eh, fl-opinjoni tiegħi illi permezz tagħha il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar skont il-but tiegħu jiddeċidi jekk jixtri ċerta prodotti flok prodotti oħrajn. Per eżempju, ħafna nies li kieku jkunu jafu kif jinqatlu il-baqar illi għalio illi jintużaw għal burgers tal-McDonald's, probabbilment ħafna minnu ma jibqawx jiklu McDonald's, però minħabba li m'hemmx sistema ta' tiketti u ma jkomplu jiklu dawn il-prodotti għalhekk naħseb li rridu namlu, rridu morru ftit oltre, rridu namlu l konsumatur konxju minn fejn ġi dak il-prodott, kif trabba dak l-annimali li huma sejrin jieklu. Tajjeb wisq. Ejja ma nkomplux fuq din il-petizzjoni hija proposta interessanti ferm, però naħseb illi ta' min wieħed jipprovdi taqsira hawnhekk. Ovvjament din il-petizzjoni ser nżommuha miftuħa u naħseb illi tassew E, għamilna e, il-partitana meta batna litra lill-Komissarju Andrew Kaitis. Naħseb li issa irridu nejdu li aħna ma nixtux iżjed leġislazzjoni, sempliċement li direttiva leġislazzjoni esistenti tiġi implementat. Jina naħseb li tkun idea tajba li nejdu il-pajizi unsemmuhom bisimhom biex naraw min qed jirrispetta din il-direttiva u min le. Barra minn hekk, nixtieqkom illi nixtieqna li nagħmlu xi ħaġa li mhux spiss nagħmluha. Nibatu ittra l presidenza tal-Kunsill. Palissa hemm il-Presidenza Bulgara. Nixtieq nisma' kif dawn beħsibhom iwiġbuna din hija idea oħra tajba li nistgħu nużaw qed nara xi kollegi li qed taqblu miegħi. Naħseb li tajb bħala politikant li tkun xi ftit kreattiv. Nerġa' lura l dak li qalet Margaret fuq il-ħnieżer. Aħna nafu il-mem lebda animal li jixbaħ lil bniedem daqs skem jixbaħna il-ħanżir. <laughs> Fil-fatt aħna spiss niddejqu b'dak li nkunu qed nagħmlu, għalkemm aħna ma niddejqux b'dan il-kumitat ix vera. Grazzi ħafna, nirringrazzakom il-koll, jidher li rnexxilna nagħlqu fuq nota pożittiva. Nirringrazzja ukoll lill petizzjonanti talli dawluna xi ftit fuq is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. It's not possible. Okay, so we move to the next petition which... Mela, naddu għal petizzjoni li jmiss 12-12 fil-rigward tal-problemi bit-tikketti tal-identità tal-bejjem fl-Irlanda. Il-petizzjonanti emmen li għanna grupp maħna mill-Irlanda. Etnara li l-kollega. Il-petizjonanti però li res u din il-petizjoni mux edin għawnek u għalek nati il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Okay, Mr. Kelly, you are representing the petitioners. I was Sur Kelly, inti qed reprezenta petizzjonanti u xek dispjaċini ma kontx naf jekk jogħġbok, grazzi ta' sew Sinjura President, jiena qiegħed hawnhekk ma' Tom u t-tfal tiegħu Danika u Trisha illi qegħdin u dan il-każ. Jiena nammira ħafna l dan il-komitat tal-petizzjonijiet li għamlu ħafna xogħol eċċellenti. Jiena hawnhekk ma nieħux petizzjonijiet li ma jkunux għal qalbi. Erba' snin ilu ġejt hawnhekk fil-każ ta' sit tossiku f'Kork fejn ħadd ma kien qed jerfa' responsabilità. Kien hemm ħafna inċidenti ta' kanċer fil-post u il gvern ta' 14 miljon biex biex 40 eh, eh, miljon biex nitnaddaf is-sit. Issa, dan huwa kas ukoll għal qalb pripetazzjonanti Tom li qed hawnhekk fuq l-identità tal il-tikket tal-identità tal-bejjem. Tom u l-mara tiegħu Mary kellhom żewġ irtieset, żewġ eh, set ta' numri għal għal-bejjem tagħhom. Franco Connor għal kien qal illi meta beda l-inkwit kollu. L-inkwit kollu hawnhekk beda mela minajr, meta minajr. Meta, mieta mietet il-kunjata ta' Tom kienu qegħdin inatfu tindi fassew u it-tiketti li ma kienux ġew intużaw dik is-sena intremmew. Ma tawx kas din il-ħaġa talbu li jisiru tikketti ġodda s-sena ta' wara u mbagħad kienu f'kuntatt mal-koop tal bem u kienu ġew ordnati li ma jingħatawx tikketti ġodda għax kellhom biżejjed suppost tikketti xużaw mis-sena ta' qabel. U kollox beda minn hemmhekk ma rċevewx tikketti ġodda dik is-sena. Twildu bejjem li ma setawx jirreġistrawhom kif suppost jagħmlu u kellhom kienu tiġu avviċinati tliet darbit kuljum. Dan kien żmien diffiċli ħafna lihom u kien hemm ukoll il-marda tal-sinu tal dwifer li ma kienx żmien faċli hawnhekk u għalhekk kienu qed ma kienux qed ikunu ġentili magħhom. Għalhekk imbagħad spiċċaw b'dan il-bejjem fuq l-irtietet mingħajr tikketti ma setgħux jirreġistrawhom, ma setgħux ibijawhom. Waslet ix-xitwa u naqqas kien hemm posta lihom u kella lihom. Għalhekk kellhom jikru post fejn iżommu dawn il-bejjem. Din il-kwistjoni baqa' għaddejja Imbagħad id-dipartiment aċċetta li jisiru testijiet fuq il-bejjem u jagħmlu testijiet tad DNA biex jaraw min huma l-ommijiet tagħhom, dejjem mhix ovvjament ħaġa faċli għax issa kienu kibru. U din il-familja kellhom ħafna problemi, kellhom ħafna pressjoni fuqhom. Kien hemm uffiċjal li qedet li ser joqtol lil bejjem li se joħdulhom id-drittijiet tagħhom ukoll. U din kienet sitwazzjoni li fija l-Assoċjazzjoni tal-Bdew Irlandiża ma kinux kontenti bija appellaw u telfu l-appell morru l-ombudsman u l kisbu suċċess hemmhekk u għalhekk talbu l-għajnuna tiegħi din hija sitwazzjoni inġusta li tiġi indirizzata nittamaw li fuq livell parlamentari Ewropew nista' rekomendazzjoni biex tiġi indirizzata l-kwistjoni prinċipali hawnhekk hija din. Illi sfortunatament kif jiġri dan dam tliet snin. Sena 2000, 2001, 2002. Dan kienu is-snin ta' referenza biex wieħed ikun jista' jikkwalifika għal ċertu skemi u pagamenti diretti u kol. Issa il fat li Tom ma setax jirreġistra l-bejjem tiegħu matul dawn is-snin u din ġiet solvuta fil-rabbija tal-2003 ġifiri tilla l-opportunità li jirreġistra l-bejjem li kellu fuq ir-razzet li jikkwalifika għal dawn il-pagamenti u kull sena telef qed jitlef il-flus u dan jammonta għal numru sostanzjali ta' flus. U għalhekk jgħet f'pożizzjoni żvantaġġata ħafna. Kustjonijiet ta' self li li titħallas dejn li titħallas u l-bqija. Jiġifieri dan sofra ħafna minħabba dan. Naħseb li qed inkunu rigorużi żejjed biex naraw li jkun hemm kollox kalma b'kelma mal-liġi għaliex fl-Ewropa u fl-Irlanda aħna gburin bit-traċċabilità tal-prodott mir-razzett għal fuq il-platta li kelma hawnhekk ma ġiex użat is-sens komun illi xi ħadd qed jagħmel sforz ġenwin sar żbal intilfu dawn it-tiketti li qatt ma ġew użati l-annimali għatma spiċawum, kienax għatma klawm dawn it-tiketti, l-annimali però kienu hemmhekk fuq ir-razzett fil-verità u s-situazzjoni ġiet indirizzata hekk. Ġifir, aħna mhux qed nippruvaw xa ma kienx hemm xi ħadd qed jipprova xaħat tiħor, ħadd ieħor, anzi, Tom u Mary batew ħafna minħabba din is-sitwazzjoni. Għalija għalhekk hija xi ħaġa loġika u hija xi ħaġa ġusta illi għandna ngħidu li kienu intitolati li jikkwalifikaw għal dawn il-pagamenti matul dawn is-snin. U għandhom jina taw dan il-ħlas. Issa, din hija xi ħaġa loġika l-lum ta' sens li najdu ħaġa il bejem kienu hemm irreġistrawhom Iżda għax dan kollu ġara fis snin ta' referenza ma setgħux xieħdu kompens. iżda fil-verità ma kienu reġistrawhom dik is-sena imma ma setawx jagħmluha minħabba t-tiketti. Ma setawx laqas setaw jixtru pżempju bejjem biex jikwalifikaw għom, tista' nibqa' sejjer insomma. E, din hija l-problema kollha u ħani hawnhekk għalissa. Iva, dan huwa għazattament dak li ġara. la 26 baqra u kelli potenzjali li kolli 85 baqra f'dawn is-snin ta' referenza. Anke il-mara tiegħi li kellhom dawn il bqilom bil-bejjem 300 sena li kienet titolata għal dan. Ma għamlet xejn mal-izzjus, ma wetqet lebda rejat u ħassru n-numru tagħha. Dawn huma affarijiet li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. mux ħanajdilkom kemm jiena diskustat bid-Dipartiment tal-Agrikoltura fl-Irlanda. Eh, Tom dan l aħħar sar popolari fl-Irlanda għaliex il-baqar tiegħu weldu erba baqar u spiċċaw fil-kampjonati irlandiżi tal- eh, tal-irtizet fl-Irlanda. U għalek sar kemm xejn popolari. Imma ċelebrità mingħajr flus il-verità mi xejn. Il-President Iva m'għandix dubju li xi darba jew oħra ser eh, tinaraf għal għal um, situazzjoni tija. Grazzi, il sinjura Borġu. Merci, Madame la Presidente. Grazzi. Il-Kommissjoni studjat din il-petizzjoni, il-Kommissjoni tikkonferma li situazzjoni jiet deskritti eh, u uh, ma minnom fil-fat meta ġraw il-fatti kienem l-obbligu li ġu identifikati dawn l-ifrat skont il-leġislazzjoni Ewropea biex ikunu jafu eh, li ma eh, tarifi u rridu eh, jitħalsu jitħallsu jekk rridu jitħallsu għal kull ras tal-ifrat li kellhom. peress li l-annimali ma kienux ġew identifikati ma sarx pagament għalihom dawn u uh, laqas eh, irċevew il-flus dawn l-għajnuniet eh, fl-2003 ma l-għajnuna li ġiet riċevuta waqt il-periodu ta' referenza kwestjoni kwestjoni tqis għal kalkolu ta' dritt għal dan il-ħlas imma jekk l-annimali ma kienux eligibli għaliex ma ġewx identifikati ovvjament da kellu impatt fuq l-ammont illi eh, setaw jirċievu l-Kummissjoni titfakkar illi f'dan il-każ Eh, hija sistema ta' ġestjoni jew responsabilità maqsuma. Anke l-istati membri huma involuti, l-istati membri għandhom il-kompetenzi tagħhom, il-każ speċifiku jidher li huwa problema ta' amministrazzjoni mhux problema ġenerali f'termini tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Lek il-Kommissjoni dispjaċija illi u dis-sitwazzjoni għandha mezzi limitati u eh, aħna nitolbu l-petizjonant illi ressa dan il-kas u dim il-ġustizja nazjonali jekk il-mezzi l-oħra kollha ġew eżawriti. Ġifiri jiena sfortunatament ma nista' ngħid xejn iktar minnek. grazzi. Thank you very much. Grazzi ta' sawna ti sal-mikrofonu il-kollegi kieġobkom. Peter Jar. Grazzi ta' sew, Signora President. Mem xi ħaġa qar milli tkun eh, animal mhux reġistrat fl-Unjoni Ewropea, hemm ħafna konsegwenzi għandna sistema ta' reġistrazzjoni komplikata ħafna kellna wkoll il-leġislazzjoni Ewropea u l-Stati Membri ċorta jagħmlu li jridu. U issa għandna bil-kontra però hawnhekk l-Istati Membri dan l-Istati Membri partikolari qed jimxi eżattament kelma b'kelma mar-regoli. Għanna rapport ukoll mill-qorti tal-awdituri ira ta' żbalji hija ta' inqas minn 2 fil-mija Għalek, aħna qegħdin taħt il-limitu de minimis, kważi m'hemmx zbali, allura staqsu x'inhi l-problema. Kif tista' tiġri xi ħaġa bħal din? Għalfejn awtoritajiet lokali jagħmlu dan, jagħmlu dil ħaġa l bdewa. E, e, għax sempliċement it-tikketti mhux qegħdin hemmhekk Hemm għalhekk dawn l-iżbalji sistemiċi li s-sistema tant hija organizzata b'mod strett illi jekk l-awtoritajiet lokali jieħdu żball jekk jieħdu żball iridu jħallsu lura il-flus eh, li kunu tħallsu biżball u għalhekk l-autoritajiet jibżaw jihdu azzjoni għaliex jekk tiġri xi ħaġa mhux biss il-bidwi irid iħallas 10,000 imma il-pajjiż irid iħallas 20 miljun. Għalhekk din hija xi ħaġa li tinkwatom ħafna għalix waslet iva veru għanna rata ta' 2% ta' zbali li eccellenti iżda ifisser ukoll li fil-post memx mod kif qed jista' jindirizza dawn il-każijiet individwali. Wieħed jimmaġina li dawn għandu jkun faċli biex jisolvihom imma dawn il-petizzjonijiet qed induru fil-vojt. U infatti il-bidwi jiswiċċa ibati u jispiċċa jispen fil-nofs meta qed nitkellmu hawnhekk fuq il-pagamenti diretti m'hemmx mod li bih nistgħu nindirizzaw dawn it-tip ta' każijiet. Il-bidwi ma rrid jagħmel xejn ħażin, iżda xorta waħda l leġislazzjoni qed tiġi użata kontrih. U m'hemmx regolamentazzjoni fuq dawn it-tip ta' affarijiet jew mezzi li bihom tista' tittieħed deċiżjoni f'każ partikolari. hemm il-50 biljun euro ta' pagamenti diretti li qed jiġu użati għal ħaġa jew għal oħra. Issa aħna l-aħħar darba fl-aħħar tal-aġenda tkun saqsejna kif jista' jkun hemm leġislazzjoni li ma tapplikax hawnhekk. Hawnhekk għandna leġislazzjoni li tant hija stretta illi m'hemmx flessibilità biex wieħed jindirizzhom eh, kif suppost. Irridu naraw kif nistaw nindirizzaw dan it-tip ta' każijiet fejn xi ħadd ikun eh, bata. Mill-aspett eh, Ewropew din mhix ħaġa li tiswa ħafna flus imma allura fejn ma nagħmluhiex din il-ħaġa. Najdu li jekk tkun ġat xi ħaġa għal xaġuni oħra nkun rridu nejnu l-persuna li qed tiġi affettwata. Ma teżistix din it-tip ta' sistema, naħseb għanna nkunu kburin li għanna rata baxxa ta' zbalji, iżda ma għandniex ikunu kburin li ma għandniex sistema biex insolvu dawn it-tip ta' każijiet li fejn sar żball ġenwin, mhux għax xi ħadd ħadsoni b'malizzja. U dan kollu jispiċċajt fadal li kraħ fuq dak kollu tajjeb illi nagħmlu għaliex ikun hemm min jispiċċajt li dan kollu huwa tor ta' Brussell. U dan mhux każ waħdu hemm każi oħra każijiet oħra li huma simili, sorġil jekk jogħġbok. Tom, jena, nista' nifhem is-sitwazzjoni tiegħek. M'intix waħdek. Din hija sitwazzjoni fil-Irlanda meta ħarġet li għedi wkoll kienet ta' tħassib għal bdewa kollha għaliex l-età medja tal-bdewa kienet ta' aktar minn 70 sena mhux biss kellhom in-negozju tagħhom xi mexxu iħarsu lejn il-kimiċi u l-leġislazzjoni kollha Ewropea iridu wkoll isibu mezz li bih jagħmlu dawn it-tikketti fuq il-naċ, fuq il-baqar, fuq il-ħnieżer li jridu jaqbdu f'dawn it-tikketti u jaqalawhom u jitilfuhom u mbagħad spiċċaw kellhom jużaw kompjuter li probabbli qatt ma kienu jużaw qabel f'ħajjithom naħseb illi din kienet din hija xi ħaġa diffiċli għal dawn il-bdiewa. U bħal leġiżlazzjoni kollha dejjem ikun hemm konsegwenzi mhux mixtieqa u tom qed isofri minn dawn il-konsegwenzi. Ma nafx jekk forsi ħsibtu li tista' tippermettu id-dipartimenti tal-Irlanda jew f'kull stat membri jingħata flessibilta Unek insaqsi, hemm bżonn nużaw is-sens komun. Iżda s-sens komun ma tantx huwa komuni u ma nagħtat l-ebda flessibilità u għalhekk kulħadd beda jibża jieħu deċiżjoni għax beża li jitlef il-post tax-xogħol tiegħu. Jew għax jispiċċaw jeħlu xi miljun euro dawn is-sati membri, mela li rridu nkellmu lill kumitat Agri biex niżguraw li dan qatt ma jerġa' jiġri u sa fejna fjena irridu b'mod unanimu bħala parlament nejnu lil tom u nnies bħalu li diġa biżejjed għandhom biċċa xogħol diffiċli, għandhom xogħol diffiċli u aħna iva aħna forsi istituzzjonijiet kbar imma ħanejdu lil dawk li huma żgħar li jieħdu dak li jixirqilhom. Jena, dan nafu bħala fatt, għaliex tkallimt ma bosta eh, illi għandhom isibu problema dawn it-tikketti, meta għandek bidwi li kważi ħajfalli diġa. Jiġifieri eh, li namlu pass addizzjonali mix-xogħol tagħna u jeddu li joqtlu l-annimali tijak. Din hija xi ħaġa diskustanti. U jekk aħna għana namnu xi ħaġa din għandha tkun illi ngħinu ċ-ċittadini tagħna u lil l-bnidem zaħir, inti volja, inti ma tantx inti zaħir. E, e, u dan qed ngħidulek bħala kompliment il- Iżda il-liġi irridu għal taħdem b'mod ġust. Ħafna drabi nisimgħu politiċi jużaw il-kelma ġustizzja. Din mhix ġustizzja, inti qed tiġi trattat b'mod inġust ħafna jekk dan il-komitat għandu kwalunkwe seta li kellem il-komitat tal-agrikoltura mela hekk għandna nagħmlu. Ejja niksbu suċċess, irridu niksbu suċċess f'dan kollu. Well, I think it's... Grazzi tassew, naħseb. Wasal il-waqt li nikkonkludu fuq dan il-punt, għattajna ħafna ħin. E, tixtieq terġa' t-intervjeni? Jekk joġbok. F'Mejju tal-2001 id-Dipartiment kienu jafu b'dawn il-bejjem li mhumiex reġistrati. U il-marda tal-sinu dwifer kienet qed tinfirex dak iż-żmien kont qed nipprova nikkontrolla. U dawn il-bejjem li ma kinux reġistrati kieku spiċċaw f'idejn ħżiena kienu kapaċi jaffetwaw il-laħam ta' ċanga fl-Irlanda kollha kemmi. Ma kienu fidejja dawn u baqgħu fidejja. Rajna fitra li ammettew li żbaljaw u l-klim tagħhom eżatt kien imisna segwena dan il-każ aktar kmieni. Iżda xorta aħna responsabbli u għandu jisir ħlas għal DNA testing għat jammettu li maħalsux għax ħagġa li missom xalsu għalija laqas ħalsuni meta suppost ħalsuni imma insomma Imma jena tal-inqas grata l-lajnuna li jena tajt mi kollegi, grazzi tassew, nista nassigurat li nassigurak li jena ħamu dak kollu li nistaw biex najnuk, għax din hija situazzjoni diffiċli ħafna. U jena għandi memori zbi ħafna ta' bidwi Irlandis li ma kellu bda tagħmel li sastir xi ħaġa u bat li jitra u qal li ħammur din il-binja kbira fi Brussell u tant il-tqajt ma' nies li femuni, li laqawni. U dan din il-persuna kien taħdem fil-forestrija fil-kampanja tal-Irlanda irnexxielu jwassal għal bidla fuq l-applikazzjoni tad-direttiva. Bħala ċittadin ordinarju il kumitat tal-Protezzjonijiet irnexxielu jiksab ħafna affarijiet fl-Irlanda għal persuni ordinarji u jiena bħala Presidenta dan il kumitat gburija ħafna u kontenta ħafna sempliċement xtaqt najtu dan. Għamilna ħafna, aħna pala komitatu sen komplu namlu dan. Issa, għan ikkonkludi. Peter, tixtieq t-interveni terġa? Iva, xaqt nżid? Xi ħaġa. Il-Kumitat Agri ħares lejn dan kollu, hawnhekk għandna ukoll alleati tagħna fuq dan il-font jesta jew ikollhom il-proċeduri fil-post jew nkella jkollok proċeduri f'każ eh, bħal dan fejn wieħed ikun sofra danni. Eh, eh, hija sitwazzjoni skizofrenika dan nixtieq li jintbagħat lil Komitat tal-Kontroll tal-Baġit għaliex ir regli ta' agrikoltura tant huma restrittivi M'għandniex din il veru ma għandna kota baxxa ta' żbalji, sta' ifisser il-leġislazzjoni tant tkun stretta li ħadd ma jkun il flessibilta ta' xejn, din mhux xiera. Irid ikun hemm leġislazzjoni sabiex iċ-ċittadini u ċittadini u l-bdewa u mhux dan biex dan jħadem kontrihom il-bidwi għandu jkun dak li jirċievi il-flus għal qed jikkontribwixxi xi ħaġa s-soċjetà. Għalhekk nissuġġerixxi li dan nibatuh l kumitat tal-kontroll tal-baġit. Em każijiet fejn irdu nieħdu azzjoni. Dak kollu li nistgħu nagħmlu għandna nagħmluh. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi skont ir-regoli fis-seħħ bħalissa taħt il-prinċipju ta' sim ta' responsabilta il-budget tal-politika agrikola kollha eh, huwa amministrati mill-istati membri u l-istati membri li jridu jevalwaw eh, l-fatti u jieħdu deċiżjoni fid-dawl tal-leġislazzjoni Ewropea fis-seħ anki fuq l-iskemi ta' kompens. Għalek, din hija kwestjoni ta' amministrazzjoni ħażina fl-Irlanda twaħlux fl-Ewropa għal dawn l-affarijiet, waħlu fl-istati membri tagħkom. U jiena nista' ntikom daqatit għaliex nista' nibgħat eh, itra oħra. Nista' nagħmluh dan li nibatu itra oħra u l-agri wkoll eżamina petizzjonijiet simili imma mhux waqdin. Walek naħseb li għanna nibatu dil-petizzjoni li l-agri sabiex jeżaminawa u u għalissa dak li nistaw namlu taqblu tajjeb wisq. Jiena nkun fil-konferenza tal-presidenti tal-komitati u naf li ma tantx ikunu ħerqanin u għalhekk jiena nippreferi illi nirrikorri lejhom aktar tard. Jiena naħseb illi l-ewwel għandna nħalli lill-agri jeżamina din il-petizzjoni. Hawnhekk hawn il-kelliema qegħdin jitkellmu mingħajr mikrofonu. Iva, aħna se nibatuwa lill awtoritajiet l-uffiċċju distrettuali tal-veterinarji fl-Irlanda, dak kollu li nistgħu nagħmlu. Xi Sur Kelly, Iva, grazzi, Signora President, dak li għat eh, kien prattiku ħafna u jagħmel ħafna sens inħat nota tal-kommenti li għamlu l-Kommissjoni, naħseb li għamlu dak kollu li setaw fil-limiti illi huma posti fuqhom mela x'sen il-min se tikbu l-ewwel id-Dipartiment tal-Agrikoltura fl-Irlanda sabiex titolbuhom ikunu naqra flessibbli u jekk kienu possibbli jagħtu dak li ħaqqu lil tom. Mbagħad jekk jgħidu le, nadduha lill kumitat Agri hawnhekk Le, le, tajt il-President, se namlu żewġ affarijiet fl-istess waqt. Naħseb illi hija petizzjoni tant interessanti illi jiġri xieġri naħa tal-autoritajiet irlandiżi xorta se nadduwilhom għaliex jista' jkun hemm bosta każijiet oħrajn fl-Ewropa bħal din u eh, għandhom ikunu jafu illi dinja sitwazzjoni li għandha tkun indirizzata. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi u nawguralkom il-vjaċċi tajjeb lura lejn l-Irlanda jekk jirnexxielek gawdi ftit Brussell qabel ma titlaq. Now, let's move to the next item number 22 or 22 issa fuq il-petizzjoni 298 u 370. Eh, Għanna l-petizzjonant prezenti Janos Meri Merħba fil komitat u għandek il-mikrofonu għal 5 minuti. Għadjon ixtajn unapot. Tistelt, għalluk asson. Il-wara nofsenar it tajjeb, signori. Signora President, Jina ġejt għawnek biex niddiskuti suġġetti li ilu jider fl-istampa għal bosta snin jina neċ fi Slovakkja u bħala Ungeris din il-ħagġa eċta jien. Esperienzajta jena immur fil-Tirol tisfel biex nżur il-ħbib tijaj u hemmhekk iċ-ċikkolatini u il gallettini li xtrajt jew fis-Slovakkja jew eh, fl-Ungerija ħattom miegħi u eh, darba minnhom ħabib tiegħi tani prodott tal-istess marka. U uh, aħna bdejna nitqu għaliex uh, uh, rajna illi jiena wkoll kont ħattilhom l-istess prodotti mill-Ewropa ċentrali. Ma wara li doqna iż-żewġ prodotti indunajna illi alla vojla kienet tal-istess marka il-ċikolata u l-gallettini kienu ta' kwalità differenti. Dak li jiena xtrajt mill-Repubblika Slovakka kienet tomata xej u dak dak li offrew li huma kienet verament tajba. ma qablu miegħi u eh, ħeġġuni illi nibda din il-petizzjoni sabiex niġbed l-attenzjoni tagħkom għal din il-problema. U din hija l-ewwel darba illi l il parlament Ewropew sema fuq din il-problema. il, -problema. Eh, il hija ħaġa tajba li l-Prim Ministri u l-President tal-Kummissjoni qegħdin jindirizzaw din il-problema. Nemmen li huwa importanti il-li ninforzaw konformità mar regoli. Irridu ngħidu wkoll li mhux biss il-kwalità tal-prodotti tal-ikel li hemm problema bihom, hemm differenza fil-prodotti kosmetiċi, fil-trap tal-ħasil u anke prodotti ta' użu ta' kuljum u dinja xi ħaġa inaċċettabbli fuq qed nitkellmu hawnhekk aħna qed ngħidu illi kumpanija multinazzjonali tikkummerċjalizza l-istess prodott f'żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea u l prodott ikun fih ingredienti differenti, wieħed minnhom ikun ta' kwalità inferjuri. Dana huwa att intenzjonali min naħa tal-produttur kienet propju deċiżjoni illi eh, deċiżjoni ta' politika illi ħadu eh, dawn huma kumpaniji kbar illi jagħmlu qlieħ kbir. U huma jagħmlu deċiżjonijiet bħal dawn sabiex eh, iqarqu u jissirqu lil ċittadini ta' stati membri illi sseħħbu fl-Ewropa warajhom. Jiġifieri bijawlhom kumpaniji ta' kwalità inferjuri u dana m'għandux ikun m'għandhomx jitħallew dawn il-kumpaniji l-kbar jittrattaw iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea b'mod differenti skont il-pajjiż minn fejn jgħix hekk ikunu ċittadini mill-Ungerija, mir-Repubblika ta' Slovakkja, ma irrilevanti id-daw kollha illi da daħlu fl-Unjoni Ewropea wara l-2004. il fatt li qegħdin nitkellmu fuq din il-problema juri biċċar li hija problema serja. Il-Kummissjoni Ewropea allokat miljun euro biex tinvestiga il-problema ma dan fih nifsu mhuwiex biżejjed. Min se jara kif se jintnefqu dan il-miljun euro? Se x'inhuma l-proċeduri? Se jkun l-iskrutinju tal-proċedura sħiħa? Għalhekk jiena qed nitlobkom illi żommuha miftuħa din il-petizzjoni. Tkomplu, iż-żommu għajnejkom u taraw kif jiżviluppaw l-affarijiet u ja nippruvaw niksbu riżultati pajjiżi flimkien. Jiena nixtieq Nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità illi nitkellem ma'kom fuq din il-problema, problema li teffetwa l-inna l-Ungerizi, l-Slovakki u l-istati membri kolla illi s-sihbu wara l-2004. Nawguralkom kull suċċess fil-ħidma tagħkom. Grazzi ħafna u grazzi tal-li rassaqt din il-petizzjoni tal-li għamilt l-sforzu kol illi tiġi Brussell. Jina nishtiq nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fat illi propju sad Reċentement fid-9 ta' jannar tal-2018 tresqet petizzjoni oħra, ġifir petizzjoni ġdida mill-Ombudsman tal-Bulgarija, is-Sinjura Mana Loba, u dina ġiet iddikjarata ammissibbli, ġifiri għandkom kas il-petizzjoni tagħkom hemm oħra u mbagħad waħda illi tresqet dan l-aħħar mill-Bulgarija, jiġifieri iċ-ċittadini Ewropej jafdaw ħafna fl-istituzzjonijiet Ewropej u huwa id-dmir tagħna illi nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ma nonqsux minn din il-fiduċja illi jagħtuna. Issa nagħti l-mikrofon il rappreżentanta tal-Kummissjoni is-Sinjura Mari Paul Benassi. Grazzi ħafna, Sinjura President. U grazzi u koll għal dawn il-petizzjonijiet u tal-iqsamtu maħna l-esperienzi personali ta'kom palma tafu fil-diskors tiegħu dwar l-istat tal-Unjoni tal-2017 settembru li għadda President Juncker qal illi ma nistawx naċċettaw li fċerti partijiet tal-Ewropa jimbieħ jimbieħ prodotti tal-ikel differenti minn dak li jimbijaw f'pajjiżi oħrajn rispettivament mill-fatt illi il-marka u l-imballaġġ ikunu l-istess Għalhekk jidher ċar illi l-Kummissjoni edha qiegħda tieħu dil kwistjoni bl-akbar serjetà u li iddeċidiet illi toħloq pjantazzjoni. F'Settembru dan il-pjantazzjoni sar aktar pubbliku imma konna ilna għal żmien twil naħdmu fuq għaliex dawn il-kwistjonijiet ta' prodotti tal-istess ditta imma ta' kwalità differenti ilha xi ħaġa li ndunat biha l-Kummissjoni f'dawn l-aħħar snin u saret ħaġa li daħlet fid-dibattitu pubbliku f'Marzu li għadda. Mela x'inhu l-pjantazzjoni tagħna fih bosta elementi dan il-pjan wieħed isir mill-Kummissarju Jurova u mill-Kummissarju Bjankowska ġifieri li niddiskutu mal-industrija, l-industrija tal-ikel dawk kollha li jipproduċu l-ikel dwar il-politiki ta' differenzjazzjoni tagħhom. Nitolbuhom li jkunu iktar trasparenti u biex jispjegaw ir-raġunijiet għalfejn huma jagħmlu dawn id-differenzi jistgħu jkunu raġunijiet dovuti għall adattament meħtieġ jew neċessarju minħabba l-kundizzjonijiet lokali bħal gosti nazzjonali jew inkella għal raġunijiet ta', ta prezz mhuwiex biżejjed illi ikonna raġunijiet validi għal dawn id-differenzi imma l-konsumaturi u koll irridu jkunu f'pożizzjoni illi jifmu u rridu jkunu informati sabiex jagħmlu għażliet informati eh, u mandomx eh, ikollom eh, ikunu situazzjoni fejn dak li jixtru huma f'pajjiżhom mhuwiex l-istess prodott illi qed jinbih f'pajjiż ieħor hemm bżonn ta' gwida speċifika l-awtoritajiet nazzjonali dwar l-applikazzjoni ta' eh, liġijiet dwar l-ikel u l-protezzjoni tal-konsumatur u jispjegaw ukoll kif il-każijiet iridu jkunu evalwati każ b'każ biex jaraw jekk l-informazzjoni motija lill konsumaturi hijiex sodisfaċenti aħna u qegħdin nagħmlu namlu sforz wisa u kbir ħafna biex nittestjaw il-prodotti. L-ewwel qegħdin nippruvaw infasslu noħorġu metodoloġija komuni u għal dan il-għan il-Kommissjoni qiegħda tinvesti miljun euro u huwa il-Joint Research Center illi qed joħloq din il-metodoloġija bil-kooperazzjoni ta' bosta partijiet konċernati, l-industrija, eh, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, laboratorji nazzjonali, ecc. Aħna beħsibna li konna l-ewwel metodoloġija f'sa April u mbagħad se jsiru testijiet madwar l-Ewropa kollha f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kollha. Barra minn hekk ġie allokat ammont ta' flus għal proġett pilota mill-Parlament Ewropew u anki flus illi l-Kummissjoni il proponiet illi jintużaw għal aktar testijiet minnħat tal-istati membri ġifiri dawn huma l-azzjonijiet differenti illi aħna għedin eh, inwet u nemnu illi għanna pjanta azzjoni sot u li fix-xhur li ġejjin għandha taslinna iktar informazzjoni soda, oġġettiva dwar din il-problema. Dan ikun l-ewwel pass, u mbagħad Nistaw u koll neżaminaw il-possibilità illi nestendu din il-metodoloġija dawn il-provi għal prodotti oħrajn is-sena d-dieħla imma l-Kummissjoni edha taħdem fuq din il-problema u l-pass li jmiss u għalli nistennew u naraw xej se joħroġ minn dak kollu illi sar sa issa rridu niskuraw illi il-riżultati ikunu disponibli mal-ar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. il-membri PTR. Iva, grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni, din mhix problema ġdida. Aħna kellna voti fuq dan diskussjonijiet ma' deputati parlamentari, mal-Kummissjoni, mal-pajjiżi konċernati, rajna reazzjoni tal-Kummissjoni ftit ta' żmien ilu. Mela, l-ewwel ħanajdu x'inhija l-aħbar it-tajba għalmenu il-prodotti mhumiex ħżiena għas saħħa imma mbagħad għadna li hemm problemi oħrajn u eh, wieħed jista' jara pereżempju illi eh, meta jfittex informazzjoni addizzjonali fil-fatt tfittex kemm trid imma ma ssib xejn. Eh, u dana diskutejni f'termini ta' l-industrija Eh, għallu li il-prodotti mumiex taħsara, mir-reġuni li jridu il-prodotti iktar ħelwin u oħrajn le, daw kienu kollha ħmerijiet fil-fat. Aħna għanna espressjoni partikolari għal dak li qed jiġri imma diffiċli wieħed jitraduċija jgħid il-kellim. Ejja ngħidu pereżempju nixtri prodott kafe jew eh, Coca-Cola jiena rrid nassumi illi nixtri minn fejn nixtri il-prodott se jkun l-istess inkella x'nambija li jkun hemm il-ditta partikolari jiena nixtri kola tkun xi tkun u ma nkunx qed infittex l-istess kwalità ta' dik li nkun doqt band oħra. Jiena jekk nixtri xi ħaġa tal-marka rrid u qed nippretendi li se nħallas il-flus biex il-kwalità tkun l-istess kullimkien wieħed jista' jkun iktar aggressiv għaliex għandek il-Coca-Cola bil-zokkor, dik li ma fiha ebda kalorija, eċċetera, għalhekk jekk irridu jistaw jamlu eh, jagħtu informazzjoni bil-stampa kbir grassa fuq il-prodotti. Imma il-er eh, ma jistax ikun aċċettat hija ħaġa tajba illi eh, il-Kommissjoni edha taħdem fuq dan u hemm bżonn illi jkun hemm standards tal-produzzjoni ma jekk il-prodotti mibjuwajn fil-tramuntana tal-Europa huma differenti minn dak li jimbijaw fin-nofsinhar, almenu dan għandu jkun jidher b'mod ċar stampat fuq l imballaċja jew fuq il-karta tal-prodott. Bek la l-affarijiet ikunu ċari. Jina uh, rajt li f'Diċembru il-reazzjoni inizjali kienet uh, naqra stramba. Aħna rridu nkomplu naħdmu fuq dan it-tama illi il-permezza eh, da' dibattitu issa din problema se nibdaw nieħdu approċċ differenti għalija li xek ikun hemm ċikolata mibjuwa tal-istess marka, m'hemm ebda raġuni għalfejn tixtrija minn fejn tixtrija m'għandix ikollha l-istess toma. Jekk dan ikuwa il-każ, għandna eh, għandu jkun miktub mod ċar fuq il-parti ta' barra tal-prodott illi hemm dawn id-differenzi u raġunijiet għalfejn. Inkella kuna qegħdin inqarqu bil-konsumaturi, is-surġiel. Iva, grazzi. Din mhijiex xi ħaġa ġdida fil-Ingilterra għanna ċokolata Cadbury, eh, ma naħsibx li l-Ġermaniżi jisuwa ċokolata, imma insomma, imma meta jena mort l-Amerika u xtrajt bieċa ċokolata Cadbury, ma għastajt nikolla imma l-Amerikani toġobom u dik hija il-problema il ħna għedin issa kontinent ta' 500 miljon persuna illi jiġu minn ambjenti differenti, għandhom drawwiet differenti, gosti differenti għal ċerti affarijiet għalija jkunu ħelwin jaxxu għall oħrajn le U l-mistoqsija li rridu nsaqsu hija aħna rridu li jkun hemm omogenizzazzjoni sħiħa, rridu illi kollox l-Unjoni Ewropea ikun eżattament l-istess. Inkella f'dak il-kast irridu nilleġislaw u ngħidu jekk inti tipproduċi xi ħaġa titkun l-istess kull imkien fl-Ewropa. Imma mbagħad inti tkun qed tnaqqas is-suq intern. Is-suq intern jgħidlek jekk inti ma jġbux dawk il-gallettini tixtrihomx u jekk ħadd ma jixtrihom mela jieqfu jipproduċuhom il-kumpanija jew inkella il-kumpanija tinduna li titbiddel xi ingredient f'dak il-prodott. Fir-Renju Unit meta Cadbury inxtrat minn kumpanija eh, eh, Amerikana u eh, traslokaw il-fabrika tagħhom fil-Polonja u it-toma imbidlet u ma baqgħetx toġobom lill-Ingliżi u għal daqstant kellhom jerġgħu ibidlu r-riċetta u jmorru lura għal dik ta' qabel. Għalhekk e, dik hija l-mistoqsija x'se nagħmlu se nomoġenizzaw kollox u innaqsu is-su intern kompletament neliminawh Le, ċikkolata li toġob lilek forsi ma toġobx lili u għandu jkun hemm din l-għażla. Bir-rispett kollu, tajt il-President, naħseb li għaw pajjiżi li jipproduċu ċikkulat aħjar minn takom. Iva, iva, jiena da kont qed nipprova ngħid aħna fir-Renju Unit iċ-ċikkolata Cadbury toġobna wintom intom forsi laqas isu għalija ċokkolata. Jina eh, jiena u laqas iċ-ċikkolata zvediza meta xi kwalità prima, mhix kwalità ta' ċikkolata Belġjana, imma eh, fl-Svezja toġobom, jiklu mela jina l-puntijak fimtu tajt il-President, imma nista ngħidilkom ukoll illi il-kumpaniji jistaw jistgħu legalment jaddattaw il-prodotti tagħhom biex eh, ikunu joġbu iktar lix xerreja lill konsumaturi imma irrid ikun indikat fuq il-qoxra ta' barra ma jistawx inneħħu ċerti ingredienti tajbin u jagħmlu ingredienti illi jiswew inqas fihom. Pereżempju, jekk fir-Renju Unit toġobhom iċ-ċikkulata radba, jistgħu jgħidu mela aħna se nieħdu ċikkulata ta' kwalità tajba Franċiża imma fuq il-qoxra fuq il-karta nispjegaw illi din ġiet adattata għal gosti tas-suq tal-konsumaturi fis-suq tal-pajjiż fejn se tinbih. Hija l-kwalità illi tkun dejjem uniformi u l-kwalità mhix it-toma, dawn huwa żewġ affarijiet differenti. Għanna qegħdin ngħidu illi ma rridux illi l-kumpaniji iqarqu bil-konsumaturi u għaw jidħol it-tikettar. Eh, eh. Peter, jiena rrit ngħid sempliċement illi l-affarijiet jistgħu jidhru b'mod differenti kullimkien per pereżempju l birra għaw kumpaniji illi għandhom fabriki iżar u jiproduċu xi 50 birra differenti u jikkommentaw fuq it-tipi ta' birra differenti u jajdu lek meta tixtorob kif għandha tinxtorob eċetera m'għandhomx tip wieħed ta' birra illi ibirrawh kullimkien madwar l-Ewropa, irrit ikun hemm livell ta' kwalità dak irrit ikollok meta inti ikollok marka għalhekk meta jkollok dawn l-affarijiet trid tkun trasparenti jiena sarit immur infittex fuq l-internet biex nara jekk l-ingredienti u differenti. Imma bil każ tal-birra huwa naqra differenti għaliex ħadd ma jrid li jkollu birer ta', ta tipi differenti li jinbijaw taħt l-istess isem, anzi l-istrateġija ta' dawk li jipproduċu l-birra hija propju kompletament l-oppost. Jużaw isem famuż u mbagħad jibbijaw pro prodotti li ikunu saru b'differenzi biex joġbu l-gosti reġjonali. Re Jiena kelli diskussjonijiet dwar dan u l-industrija um, ma tantx kienet ħerqana, le, ma tantx imma dana mhux aċċettabbli laqas biss iridu jidħlu f'diskussjoni. Għalhekk jiena verament nirringrazzja lil petizzjonant. Jekk aħna sembijaw il-Coca-Cola, irridu ngħidu din hija Coca-Cola skont kif toġob lin-Norveġiżi jew kif toġob lill-Ungeriżi. Dak ma jimpurtax għaliex jekk ikun hemm din il-produzzjoni differenti imma trasparenti ma jkun ġara xejn. Imma jekk ma jkunx hemm din it-trasparenza, iċ-ċittadini dejjem se kollom dan is-suspett illi qegħdin eh, jiġu imqarqa. Jiġri bil kassa tal-birra pereżempju fuq il-prodott intom tafu kemm hemm birer differenti, imma differenzi bejnietom jidru fuq il-pakket. Imma il-Coca-Cola u il ċikolata eh, ma jiġrix hekk u dan m'għandux ikun Hija ħaġa tajba li l-Kummissjoni issa olli trasa u qalet jekk joġobkom spjegawna eżattament x'intom tagħmlu. Thank you, I would like to support very short. Grazzi, Iva jina fil-fat nishtiq napoġġa l-pozizjoni ta' Peter Jar. Naħseb li l-Komissjoni għalet ċarru tont illi Iva teżisti problema u għanna bżon ta' azzjoni. Fil-fat hemm bżon ta' regoli ċari il-logħba tittilaba b'regoli ċari. U għalhekk naħseb li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa biex aħna nkomplu bid-dialogu tagħna mal-Kummissjoni Ewropea. Naħseb li hemm bżonn ta' iżjed dawl fuq din is-sitwazzjoni. Sur Mary, tixtieq inti terġa' tintervjeni biex tirreġixxi għal dak li intqal? Iva, mġdid ser nitkellem bl-Ungeris, grazzi ħafna tal-kummenti kollha li saru. Fil-fatt, hemm xi ħaġa illi m'għandniex inħaltuha ma' affarijiet oħra. Jiena ma nixtieqx insemmi prodotti biżmiet speċifiċi iżda jekk jiena fl-Ewropa nixtri biċċa ċikolata u għandha isem partikolari, allura dik il-biċċa ċikolata irrit ikolla l-istess ingredienti tixtrija minn fejn tixtrija. Mhux qed ngħid illi irrid ikun hemm l-istess prodotti omogeni fl-Ewropa iżda jekk biċċa ċirkolata jekk prodott ikollu isem u xi ħadd qed jixtri dak il-prodott li xixtieq dik it-toma, allura il-prodotti jridu eh, ikollhom l-istess ingredienti tixtrihom minn fejn tixtrihom fl-Ewropa. Aħna irrealizzajna eh, f'każ speċifiku illi appuntu meta xtrajna prodott minn barra mill-Ungerija u meta rġajna xtrajnieħ eh, l-istess prodott fl-Ungerija, irrealizzajna li l-prodott mhux l-istess. Għalhekk nispera li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Jiena ma nixtieqx li aħna niġu konsidrati bħala ċittadini Eh, inqas minn ċittadini oħrajn madwar l-Ewropa, sempliċement għaliex aħna ġejjin mill fant tal-Ewropa. Grazzi, nista' nassigurak illi ħaniżguraw illi dik il-kwalità mixtieqa minn prodott nizguraw li tibqa emek. Walek jiena ser nissuġġerixxi illi aħna nikkomunikaw mal ehm, ċentru um, ehm, tal-tester tal-prodotti Eh, nittamaw illi nerġaw nikkuntatja, nerġaw kolna reazzjoni minn għandhom sa' Mejju li ġej. U dan wara li nkunu għajimna il sitwazzjoni eh, l-attenzjoni, skużawni, tal ta' dan iċ-ċentru rigward din il-problema. Naħseb ukoll ta' min wieħed jinforma l awtoritajiet kif huma bissibhom iwiġbu għal din il-petizzjoni u anka għal tielet petizzjoni simili ta' dan it-tip li ġiet prezentata propju eh, f'jannar ta' din is-sena ftit tal-ġranet ilu. Naħseb illi għanna nitrattaw dawn din il-petizzjoni b'dan il-mod. Taqblu, tajjeb, kulħadd jaċċetta? Tajjeb, mela sellilna l-sellilna għal-Slovakki ġala darba terġa lura eh, lejn darek u safrattant gawdi xiftit iċ-ċikkolata belġana. Issa għandu għal-petizzjoni 15 tal-2017 punt 23 fuq l-agenda tagħna il-petizzjonanta tinsab mana hija eh, Sinjura Munjozza li qed tirrappreżenta li fil-fatt hija l-petizzjonanta. Ngħaddilek il-kelma għal ftit minuti. Sinjor President, grazzi ħafna eh, tal-li tajtni din l-opportunità li nippreżenta din il-petizzjoni. Jiena fil-fat Kostanza Munjozza, oħt Eliza, studenta taljana ta' 25 sena li kienet t-studja biex issir tabib u li tilfat ħajjita waqt eh, eh, l-Erasmus, waqt li kienet tagħmel Erasmus f'Barcellona f'Ispanja. Hija tilfet ħajjita flimkien ma' 13 il- eh, studenta oħra, seba taljani u sitta ta' nazzjonalitajiet oħra Ewropej. Nirringrazzjakom u ta' din l-opportunità sabiex inkun nista' nippreżenta situazzjoni dan avveniment fil-fatt daqshekk ta' twejja għalina. Eh, avveniment fatali għal 13 il-żazzuwa ċittadina Ewropea. Nixtieq inżidilkom, nixtieq inżid ngħid ukoll li sfortunatament dan il-kas għadu ma ġiex malu ħadd ma eh, ġi eh, ikkondannat u fil-fatt l-awtoritajiet Spanjoli għal darbtejn żewġ każijiet wara xulxin ħassew illi memx eh, minu responsabli. Uh, eh, lanqas il-sewwiq fil-fatt ma nstab li huwa responsabli jina responsabbli, jiena ninsab hawnhekk fissem l-Assoċjazzjoni Internazzjonali Ġenituri tal-Ġenerazzjoni ta' Tfajliet tal-Erasmus u nfakkarkom ukoll illi qed eh, norbot u qed nippreżentaw hekk il-petizzjoni numru 15 tal-2007 dwar l-armonizzazzjoni tal-aspett assikurattiv għal rimbors ta' danni min-naħa tal-Unjoni Ewropea ppreżentata mis Simon Baraldi. Nixtieq uh, Mm, Nfakarkom ukoll fir-regolament Ruma 2 u anka is-sentenza eh, Ewropea c 350 tal-2015 li mustar noqot nitkellem bus fit-tul dwarha, sempliċement qed insemmiha fid-dawl ta' dak li seħlilna. Fid-dawl ukoll tal-regola tal-regolament eżistenti u anka skont is-sentenza eh, li semmejt c 350 tal-2015 naslu għal konklużjoni assurda illi il-familji ta', ta dawn it-tfajliet li mietu fi Spanja dawn għandhom dritt għal rimbors kalkulat skont il- um, il-liġi Spanjola u għalhekk tlieta jew erba darbit inqas minn dak li kiku konna kienu jiksbu kiku mietu fl-Italja u viċeversa li kieku tfajlit Spanjoli mietu fl-Italja u ma kienu ser jiġu rimborsati skont il-liġi ta' pajjiżna tal-Italja. Barra minn hekk eh, hemm ukoll il-fatt illi fi Spanja l-ispejjeż imġarba, l-ispejjeż legali imġarba jibqaw fidejn ir-rikorrent anka jekk dan is-sentenza tkun inqatat favorih. Fid-dawl ta' dan kollu nsaqsikom ma taħsbux il-ħajja ta' ċittadin Ewropej għandu jkollu l-istess valur fl-Ewropa kollha kemmi. Minħabba dan il-prinċipju l-Ewropa tagħti iżjed attenzjoni biex niżguraw li jkun hemm armonizzazzjoni f'dik li hija um, assikurazzjoni li tingħata ma' diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew minn tal-inqas illi l-raba tal-vittmi ta' inċidenti li seħħu barra mill-pajjiż eh, fejn dawn il-vittmi jkunu regolarment jgħixu jiġu rimborsati skont il-liġi tal-pajjiż ta' residenza tagħhom. Hawnhekk eh, jiena nixtieq ngħidilkom illi mhux qed nipprova eh, nikseb iżjed flus għalina li xejn ma jista jġibilna lura il-tfajliet tagħna. Iżda nixtieq illi titeħed eh, azzjoni biex issir ġustizzja fil każ ta' dawn iż-żazax Ewropej u żazax oħrajn, Taljani, Franċiżi, Ġermaniżi, Awstrijaki, Rumeni u Żbeki. Dawn kienu n-nazzjonalitajiet ta' tfajliet biex ikun hemm ukoll iżjed għarfien fuq uh, il-liġi tal-rimbors. Nifakarkom ukoll fil-inizjattiva eh, tal-Onorevoli Silvia Costa u Michael Kramer rigward il-kriterji ta' salvagwardja u ħarsin ta' sigurta tal-istudenti Erasmus. Jekk il-programm Erasmus ġi maħluq biex jisawwar ċittadini Ewropej, il-ċittadini Ewropej tal-ġejjieni, u għet ma jistax jimmaġina li llum dawn is-sasax e, jekk ikollhom e, jekk ikollhom inċidenti barra mill-pajjiż ma jkunx hemm xi ħaġa li tħarishom. Għalhekk huwa estremament importanti li l-programm Erasmus e, jiżgura li ikun hemm assikurazzjoni obbligatorja fil-każ ta' dawn it eh, tfajli u sasaħ li jipparteċipaw ir-regoli u l-informazzjoni li nataw lil dawn l-istudenti tal-Erasmus u maftit u mumiex ċari bizzejiet u l-istess jiġri mir responsabiltajiet tal-universitajiet l-universitajiet li jirċivu li jilqaw li dawn l-istudenti ftit li xejn ikunu jafu xinu ma responsabiltajiet tagħhom. Għanna niżguraw li jkun hemm standards l-istess meta jkun hemm definizzjonijiet tal- eh, tal ehm, l-informazzjoni dwar l-assikurazzjoni mid-diversi universitajiet fil-kontest tal-programm Erasmus. Hemm bżonn ukoll illi jkun hemm iżjed informazzjoni dwar kif jaħdem l-programm Erasmus permezz ta' organizzazzjonijiet eh, blaqli li ma jagħmlux liħ non-profit mm, u għawak insemmi l-Erasmus Student Network. F'kas umbat, fil-kas umbat ta' tfajlit tagħna għal kem il-vjaċ fatali bejn Barcellona u Valencia ġi organizzat mill-assoċjazzjoni ISN e ħareċ dan li ġej illi l-istess ISN e lokali ma refat ribda responsabilta dak li seħ u l-ISN internazzjonali ta' Brussell u kol ħalet illi irrit ikun hemm indipendenza ta' dawn is-sedi lokali. Nasab il speċjali l-ħin u għalhekk jiena nittama li intom tieħdu l-miżuri leġislattivi, normattivi u tekniċi u amministrativi li hemm bżonn sabiex dawn it-tfajliet ikunu jistaw ehm, iħossu xi darba illi l-Ewropa hija tassew id-dar komuni tagħhom il Grazzi ħafna, grazzi ħafna wkoll tal-attitudni kuraġġuża tiegħek. U permettuli, u permettili fissem dan il-komitat nesprimi l-kondoljanzi sinċiritana tagħna għal telf tal-aziz uħtok. Għal darbohra nerġanejlek li kont uh, għalbina ħafna illi ġejt fost naqsam tmana l-istoria tijak. Issa, nistiden il-Kommissjoni sabiex eh, t-intervjeni u jider li għaw eh, sur Lisi. Grazzi ħafna, Senjora President, il-Warn of Senari tajjeb. Jena jiddispieċina ħafna li eh, smajt dik l-istorja taqsim il-qalb. Jina ser nsipruħi fi situazzjoni skomda li nispiega l-aspett leġislattiv, però bħala introduzzjoni eh, xtaqt ngħid dawk il-kelmtejn. Jiena ser nkun qed nispjegalkom li ma liġi um, ehm, attwalment fis-seħħ mhux ser nitkellem wisq fuq uh, il-regolament Ruma 2. Però il-liġi attwali li tagħmel hija illi tagħti ħajja lil lekk imsejħa Green Card System bħal eh, biex ngħidu hekk is-sistema ta' ċertifikazzjoni ta' assikurazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Tippermetti li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li vjaġġaw u jaqsmu l-frontieri minar ma jkollhom għalfejn ħalsu miżati. Din eh, sistema ta' eh, green cards toffri protezzjoni f'każijiet ta' inċidenti li seħħu fi stati membri oħrajn minn sewi barranin. Dik parti waħda mis-sistema. Is-sistema hija diġà iktar avvanzata mill-sistema mil green ta' green cards standard. Per esempio, um, il-ceilings minimi meħtieġa tgħid ukoll illi tiġi provduta kopertura kemm għal persuna li tkun involuta fl-inċident kif ukoll għal beni materjali, tipprovdi ħarsien għal um, persuni zjed vulnerabli li jinsabu fit-triq, jiġifieri ċiklisti u l-peduni. Iżda ma titħolx uh, fil-mertu tal-iskemi ta' assikurazzjoni, din hija kwistjoni oħra. Biex nispiċċa d deskrizzjoni ta' din id-direttiva, hemm ukoll kwistjoni tal-visiting victims daw il vittmi li jkunu qed iżuru stat membru ieħor. Naħseb li dan huwa il-każ tagħna hawnhekk ma nafx jekk il- um, din it-tfajla partikolari kelli xi residenza permanenti tagħha fi Spanja. Però eh, din tkopri lil dawn il-partijiet. Issa rigward il-kumpens Aħna fl-2008 għamilna studju dwar il-kumpens tal-vitmi u tfajna mm, focus speċjali fuq eh, il-vitmi li jkunu qed iżuru stat membru ieħor u rajna divergenzi kbar f'termini ta' kumpens. Is-sistemi diverġenti jeżistu minħabba illi um, diversi livelli ta' kumpens meħtieġa fid diversi stati membri minħabba per eżempju li l-ispejjeż mediċi mhumiex l-istess għal vittma li tiġi midruba għandek uh, spejjeż differenti li dak li jkun iġarrab minħabba liġi ċivili tal-istat membru. Uh, eh, Fis-stati membri oħrajn, per eżempju, Eh, danni psikoloġiċi ma jiġux ikkonsidrati, titqisu kol il-seta ta' xiri fil-stat eh, membru, fil-stat membru volut, jifri dik is-sitwazzjoni attwalment li ġi konkluż fl-2008 kien illi il-problema miex daqshekk kbira, ovvjament, ma nistawx ma natux kas ta' incidenti traġiċi pal dak li, li seħ u li ġi prezentat permezz ta' din il-petizzjoni, però fl-2008 fuq imsejsa fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità aħna ħassejna li nistgħu nżommu ma' sistema eżistenti. Sfortunatament dak kollu li nista' ngħid attwalment u għalissa mhux qed Eh, mhux qed inbassru illi ħan azzjoni rigward dan. Din dan huwa l-ewwel każ ta' dan it-tip eh, f'dawn aħħar erba' snin, però jiena ma nistax nipproponi xejn eh, għaliex mhux jiena dak li nipproponi. Mela, il-mikrofonu li lill kollegi nibdew minn Peter Jar. Għalli bizni jaras Der Einstieg war ja eh über Erasmus-Programm, das ein Erfolgskonzept ist. Zweitens sagt il-kolka aħna nafu illi l-Erasmus huwa programm ta' suċċess. Tieni il-Kummissjoni qalet illi ma tantx hemm każijiet ta' dan it-tip u samnalla. Dik hija kwistjoni li dejjem ikollok bl-assikurazzjonijiet inti qatt ma tkun tixtieq li jkollok għalfejn tirrikorri għal dik l-assikurazzjoni, però jekk għal ħares qatt iseħħ inċident, inti trid toqgħod tiġġieled għal eh, dak li hu tad dritt tiegħek. U vera ma jkollokx għalfejn u aptit. Jiena forsi naħseb illi fiħdan il-Kummissjoni ta' min taħsbu xi ftit fuq eh, x'qed isir mhux għax xi ħaġa ser isseħħ, iżda wieħed irid jaħseb ġri jekk possibilment xi ħaġa isseħħ. Jiena minix eh, xi qaref dwar il-liġi, eh, kollegi iktar jifmu minni, però forsi permezz ta' pero forsi mm, jista jkun li nitolbu li nimponu l-studenti li jamlu polizza ta' assikurazzjoni Eh, jina ma nippunta subaj li ħadd ma nafx xiseħ jekk kien ikolli mmut, però nassumi li biljin ċittadin tal-Unjoni Ewropea jekk eh, dan iseħ eh, jina niġi trattat mod ġust. Forsi testaw tgħidu li imma l-Erasmus ma jkoprix dan jew inkella forsi għandna niżguraw li jkun hemm xi tip ta' assikurazzjoni apposta l-Erasmus. Għaliex jekk le Mm, tkun xi ftit komplikata l-biċċa. U nkella noqogħdu nidħlu fil-kwistjoni ta' jekk il-persuna kienieċ twildiċ fil-post eh, fejn sar l-inċident, eccetera. Naf li hemm kollegi siet informati fuq dawn il-situazzjoniet, però dawn huma situazzjoniet mhux sbieħ iżda li jrid ikollna eh, soluzzjoni għalihom. Eh, issa naddi l-kelma l-Sinjura Silvia Costa naħseb dinja waħda mill-ftit drabi li rajtek fil-komitat tagħna. Nieħu gost narak fostna. Iva, Iva, jina fil-fat kont uh, involuta f'dan ir-rapport għalek xtaqt li nkun hawnhekk prezenti. Mm, jiena nixtieq l net nett nirringrazzja l Kostanza tal-li kienet hawnhekk fostna u b'mod eh, daqshekk ehm, eh, ċar u b'mod daqshekk konxju hija spjegat is-sitwazzjoni tal-familja tagħha. Jiena kont naf eh, personalment uħut minn dawn it-tfajliet u fil-fatt ehm, jiena aħna wara l-mewt ta' dawn it-tfajliet kien hemm anka ċerimonja kommemorattiva f'Ruma fejn aħna ħawilna xi pjanti biex infakru dan l-avveniment traġiku, però nagħlaq hawnhekk fuq dan l-episodju sta jsir issa. Jiena tlabt lil DG Kultura u anka lil DG soħra biex nara jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa iżjed rigward il-garanziji li nataw lil tfajlit u lil ġuventur illi jmorru jagħmlu Erasmus kemm fil-każ kemm perm billi naħdmu mal-universitajiet illi jibbatu lil dawn l-istudenti u eventwalment inkomplu naħdmu ma' l-universitajiet li jirċivu lil dawn l-istudenti. Fi Spanja pereżempju rimborsu għatlet darbit inqas mill-Italja. Dan dinja xi ħaġa illi ma nistgħux naċċettaw. Anka fil-kuntest Eh, ta' assikurazzjonijiet ukoll. Nitkellmu ħafna fuq dak li iseħħ dwar dwar l-Erasmus, però il-programm Erasmus nafu li huwa programm program biex inti titgħallem iżjed. Issa, dan eh, l-Erasmus isib informazzjoni dwaru fuq is-sit tal-ISN li jessen ovvjament in fide offra u organizza din it-tip ta', ta zjara, jiġifieri zjara li kienu qed jagħmlu t-tfajliet biex marru minn Barcellona għal Valencia. Mhux qed ngħid u din irrid nisħaq fuq din il-ħaġa li kien hemm xi nuqqas ta' sigurtà fuq e, e Però huwa importanti illi ikun hemm ċerta kriterji biex il-persuni involuti li l-in minn min sempliciment aspetti edukattivi appuntu jiġu konsidrati anka ċerta aspetti ta' assikurazzjoni. Wara l-istudju tal-2008 jina naħseb fil fatt li dan l-istudju tal-2008 u wieħed antikwis, uh, um, il-Kummissjoni għaltilna illi um, ftitu mal-każijiet ta' dan it-tip fejn ikun hemm persuni li kunu għetibatu minħabba nuqqas ta' armonizzazzjoni bejn il-sistemi assikurativi tal-istati membri. Eh, din mhix xi ħaġa aċċettabbli. U lanqas ma nħossu li huwa aċċettabbli li tgħid li dan għandu ftit impatt fuq is-suq. L-ewwel qed iridu nifhmu li qed nitkellmu fuq il-ħajjiet tal-bnedmin. U apparti minn hekk aħna qed ngħidu li din kienet is-sitwazzjoni fl-2008 issa ċaqliq tal-Erasmus u ċaqliq ta' tipiħor u ħafna iżjed u ħafna iżjed fin-numru u aħna wara kollox l-istess aħna dawk li qed nisqu fuq għaxar darbiet iċċaqliq li hemm attwalment fl-Erasmus, dak li nixtiequ mill-Erasmus ma nistgħux nixtiequ dan u ma jkunx hemm assikurazzjoni kif suppost, jew għalmenu assikurazzjoni li konformi ma' leġislazzjoni. Spanja għada ma konkluditux dan il-kas eh, memx ħadd li eh, in-sentenza nqatat kontriħ u l spejjes l spejjes legali eh, iridu iġarbuhom il-familji tal-vitmi Eh, u jina uħut minn dawn il-familji nafhom m'għandhomx il-possibilità ekonomika biex jagħmlu dan. Għalhekk nixtieq illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa ejja ma ninsewx illi teżisti din is-sitwazzjoni fl-Ewropa jien anka fiċ-ċarter għad-drittijiet tal-bniedem nixtieq illi nsemmuh dan l-element u nibdew nibdew nisqu fuq eh, sistema ta' assikurazzjoni li tista' tħares il-ħajjiet tal-bniedem. Eh, mhux mux biss sopravivenza u s-saxħa ta' ċerta tfajliet, iżda mm, xi kultant anke sfortunatament il-telf ta' ħajja ta' ċerta tfajliet. Dan qed titlobulna l-Ewropa aħna għandna nħossuna responsabbli. Thank you so much, and I believe that many of us... Grazzi tassew, naħseb illi aħna kollha f'din il-kamra jew konna studenti tal-Erasmus jina l-bat il-libni Franza s-sena l-oħra u s-sawa sallura l-Izvezja grazzi tal Ma dawn l-affarijiet ma taħsibx fihom meta tibgħat l itfal tiegħek. Tuħu gost li ġew aċċettati f'università tajba u daqshekk dawn huma l-affarijiet kollha li jridu jiġu ikkonsidrati. Dan kien proġett ehm, li kien wieħed ehm, innovattiv u għandu jsib dan l-istassoluzzjonijiet. Is-surġil ta' sew iva din hija xi ħaġa traġika. Sfortunatament dan probabbli mhux se jkun l-aħħar każ. Għaliex hemm lok għal dawn l-inċidenti u dawn l-imwiet. Irridu nsibu soluzzjoni, soluzzjoni għal tul ta' żmien. Għal familji biex ikunu jistaw jimxu l-qoddim sabiex ikunu jistaw jgħalqu dan il-ktib ta' traġedja li jom. Għalek, nitolbu l-autoritajiet Spanjoli biex jatu priorità li dan il-kas legali biex jippermettu l familji sabiex ikunu jafu eżattament x'ġara u jibdew paġna ġdida. Familja minn Rumanija 1000 euro għal-jom għanda valur differenti minn 1000 euro għal familja fi Franza u fil-Belġu. Iva, hemm dawn id-differenzi. Iżda, jiena nixtieq li nara sen deċiżjoni minn naħa tal-Kommissjoni illi jekk pereżempju kun hemm familja mill-Italja fejn hemm eh, spisa ta' dan il-livell, pereżempju, imbagħad tara fejn sar l-inċident u jitataw kumpens fejn huwa l-iktar livell għalli. Din hija l-iktar ħaġa li tagħmel sens fl-opinjoni tiegħi. Isfortunatament mhux dejjem nimxu ma' sens komun ta' il-President is-Sur Kosovino. Għax jien nikkommenta issa il-Kummissjoni trid taġġorna l-istudju tagħha tal-2008. Xaġa ħaġa ovvja. Għaxar snin għaddew. U safrattant, l-Erasmus qed jisplodi, aħna qed inkomplu nisħu biex inwessaw il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fl-Erasmus. U nafu li s-suġġett tal-mobilità eh, ma jfissirx li inti wieħed imur f'università waħda jibqem. Ħafna drabi dik l-università imbagħad inti tibdba tagħmel esperjenzi f'parti oħra tal-Ewropa. Jiġifieri il-Kummissjoni rridu nitolbuha tagħmel aġġornament tal-istudju tal-2008 naraw mbagħad se jkunu soluzzjonijiet possibbli, imbagħad aħna għandna responsabbilta li nżommu din il-petizzjoni miftuħa sakemm ma jkunx hemm tweġibiet min-naħa tal-Kummissjoni għabbażi ta' dan l-aġġornament. Jidhirli illi din it-tip ta' riferiment tal-2008 mhuwiex xiera għal żieda li aħna rajna eh, fl-Erasmus. U għalhekk m'għandniex il-qafas eh, li japplika s-sitwazzjoni kif inni bħalissa. Grazzi, m'għandix iktar kellima għalhekk lesta nerġa' nagħti il-mikrofon lura lis-Sinjorina Magnozza semmu li mhux taqstant faċli biex nippronunċjah. Grazzi tassew nirringrazzjakom il-kol tal-interventi tagħkom. Jiena wkoll nemmen li l-istudju tal-Kummissjoni li jirreferi għal-2008 irid jiġi aġġornat. Jiena mhux qed nirreferi biss għal każijiet fejn iċ-ċittadini Ewropej sew tilfu ħajjithom, imma anke f'każijiet palma ġara fil-Kastana fejn kienem studenti illi ġarbu ħsara kbira. Jena peress li n-nis qed jivvjaġġaw ta' spiss mhux biss fuq fl-Erasmus imma vjaġġu minn pajjiż għal ieħor. Hija xi ħaġa assurda illi f'każ li jkun hemm incident li seħ li l-ċittadini Ewropej li jinsabu f'pajjiż ieħor inħoss li xi ħaġa assurda. Komunque vi ringrazio vera. Nirringrazzjakom il-koll għall-appoġġ tagħkom. Grazzi tassew. Thank you very much. You are the one to be thanked in this respect. Um, I would like to draw some conclusions out of this. Uh, as you might Mela, ejja nikkonkludu, jekk forsi tiftakru tajjeb għalkemm iż-żmien fl-Ulju tal-2017 kien hemm riżoluzzjoni li ġiet adottata fi Strasburgu fuq dan is-suġġett. Kienet mill kumitat juri u unek għad nikwota l-Kommissjoni qed nikkwota li l-Kummissjoni għandha dotta livell minimu ta' regoli fuq livell Ewropew biex tiżgura li dan il-persuni ma jitlifux drittijiet tagħhom li jitolbu kumpens meta jkunu involuti f'inċident ta' traffiku transkonfinali u li jkollhom aċċess effettiv għal ġustizzja fl-Unjoni. Li nistgħu nagħmlu hawnhekk huwa li nżommu din il-petizzjoni miftuħa, għalli l juri bħala eżempju ta' każ reali. Anke skont ir-riżoluzzjoni tal-Ulju u jippruvaw jaraw kif għanda għandi jiġi indirizzat il-kuntest rezoluzzjoni fid-dawl ta' din il-petizzjoni. U dan għanna nibuta nibatuħ l-Komitat ta' Trasport u l-Komitat tal-Kultura għaliex huwa il-Komitat tal-Kultura li jaħdem fuq l-Erasmus u nemmen illi peress l-Erasmus ta' tkompli jiżviluppa il-kwistjoni kollha kemm tal-assigurazzjoni għandha tiġi żviluppata wkoll issa. Ma nafx jekk possibbli jew le, imma inħallu l-Kumitat tal-Kultura biex jagħmel investigazzjonijiet tiegħu u nemmen ukoll illi għandna inqisu b'serjetà ħafna minn dak li qalu l-kollegi. L-istudju tal-Kummissjoni issa ilu l ħarġ 10 snin, ġew ħafna affarijiet f'10 snin, u tistgħu timmaġinaw se jiġu f'10 snin oħra. Għalhekk tajjeb li din tarawha bis-serjetà. U għabbażi tal traġedi personali jistaw jisserħu nafu li hemm skemi tal-medju kollettiv li japplika għal ħafna każijiet iżda mhux konfinali, iżda forsi dan nistgħu nindirizzaw ukoll f'dan il-kuntest. Jiena dak li nissuġġerixxi taqblu tajjeb. Iva, jina s-serna di il-messagġ għajt il-Kommissjoni, il-President Iva jina nemmen fil-kooperazzjoni interistituzzjonali ninsab ċerta li nistaw naħdmu fl-imkien biex insibu soluzzjoni li hija aċċettabbli u li hija xirqa għal Ewropa fejn il-frontieri Ewropej. Il-frontieri Ewropej mhux qegħdin m'għadhomx qishom ħitan Anzi, għal din nipruvaw neliminaw dawn il-ħitan aħna u nsibu soluzzjonijiet komuni. Grazzi din hija l-aħjar għalhekk soluzzjoni. Iva, il l-Erasmus kien proġett innovattiv ħafna u għalhekk illi rridu nsibu soluzzjoni xierqa. Grazzi tassew u nawguralkom. Grazzi u lilek ukoll li ġejt minn daqstant il-bot mill-Italja. Grazzi tal-li ġejt mana u t tisliq ta' dan il-ħbieb u l-familjari tiegħek. Now, let's move to the presentation. Mela, naddu issa l-prezentazzjoni ta' studju ieħor l-aċċess effettiv għal ġustizzja. U maħna għandna lil Martina. Għanna l-espert magħna lil Nati Ras Masom. Grazzi, tassew u natik il-mikrofonu. Thank you very much, uh, Mrs. Chairwoman. Uh, good afternoon. Grazzi tassew, Signora President, grazzi tal-li għetatijuna din l-opportunita li prezentalkom il-rizultati prinċipali ta' dan l-istudju li seħ għal-Parlament Ewropew fuq l-aċċess effettiv għal-ġustizzja. Dan l-istudju seħ bejn ġunju u novembru tas sena li għaddit u dan qed jiġi prezentat b'dokument ta' riċerka li qed nipprova nagħmel taqsira tiegħu fi ftit slides. Like this. Ah, no, it's upwards actually. Okay. Tajjeb, mela. Il-kontenut del-prezentazzjoni ser nippreżenta il-proġett, innifsu l-anijiet ta' dan id-dokument riċerka, il-metodoloġija li ġiet użata, l-ambitu wkoll ta' dan l-istudju. Imbagħad ir-riżultati tal-istudju li ser jiġu i-prezentati minn żewġ aspetti differenti. L-ewwel riżultati tal-analiżi tal-petizzjonijiet li ma mal-aċċess għall-ġustizzja. Imbagħad l-lodot Ewropej disponibbli biex tittejjeb il-ġustizzja l-aċċess għall ġustizzja Imbagħad ir-rakkomandazzjonijiet li ġew formulati fir-rapport abbażi tar-riċerka dawn ukoll ser jiġu ippreżentati. Dan l-istudju kellu żewġ prinċipali. L-ewwel li nifmu għalfejn iċ-ċittadini għatiduru lejn l-istituzzjonijiet Ewropej u lejn il-Parlament Ewropew biex isibu aċċess għall ġustizzja Dawn jistgħu jkunu kwistjonijiet legali, proċedurali, prattiċi u u anke bost raġunijiet differenti li jistgħu jkunu ekonomiċi, soċjali, storiċi jew politiċi. Aspett ieħor ta' dan l-istudju kien li jsir evalwazzjoni ta' relevanza u l-użu tal-petizzjonijiet u jiġu identifikati mekanizmi oħra u għoda disponibli għall-istituzzjonijiet Ewropej biex ikun hemm titjib għall aċċess tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Il-metodoloġija li ġiet applikata biex eh, sar dan il-ħidma. Il-proġett sar fi tliet fażijiet. L-ewwel fażi, id-definizzjoni tal-ambitu ta' din ir-riċerka L-ewwel fażi kienet li jiġi definit xi jfisser aċċess eh, għal ġustizzja. U hawnhekk imxejna bit tliet passi. L-ewwel identifikajna il-petizzjonijiet permezz ta' lista numru tlieta imbagħad ikkategorizzajna dawn il-petizzjonijiet eh, wara li eh, niżilnihom. Imbagħad għażilna il-petizzjonijiet li konnu se nevalwaw fid-dettall. Ifittini tieni fażi wettaqna riċerka li saret fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew. Fuq livell nazzjonali aħna ħdimna ma tmien stati membri il-Kroazja, l-Greċja, l-Italja, l-Latvja, l-Polonja, l rumanija Spanja u l-Slovakkja. Lan ta' din il-Ċerka Nazzjonali kienet fuq tliet affarijiet li l-ewwel tikkorrobora jekk il-kwistjonijiet li tqajmu fil-petizzjonijiet kienu qed isaħħu fl-Istati Membri li ġew studjati. It-tieni aspett li tinkiseb jinkiseb eh, aktar irraffin fuq x'kienu l-kwistjonijiet li kienu twaslu għal dawn il-problemi. It-tielet illi kien illi tinkiseb informazzjoni fuq l-aħjar prassi u suġġerimenti għal titjib fuq livell nazzjonali u Ewropew f'dak l-għandu ċaqsam mal-aċċess tal-ġustizzja. Ir-riċerka għamilnija permezz ta' desk research, credit rating research u intervisti ma' partit interessati principali fl-istati membri. Dan jinkludi membri tas sistema ġudizzjarja, dawk li jaħdmu fil-qasam legali u anke l-awtoritajiet nazzjonali. Ir-riċerka fuq livell Ewropew kienet ibbażata fuq desk research, intervisti, u l-għana kien li jiġi definit il-kunċett ta' aċċess effettiv għal ġustizzja u li jiġu identifikati l għodda tal-mekkanizmi mill-trattat ta' Lisbona li jagħtu kompetenza l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jitejbu l-aċċess tal-ġustizzja fuq livell nazzjonali. U fit-tielet fażi analizzajna u fassalna dan il-dokument. Id-definizzjoni tal-ambitu aċċess effettiv għal ġustizzja din hija kwistjoni komplessa li diffiċli wieħed jagħtiha definizzjoni. Aħna dan għamilnieh billi tajna definizzjoni ta' kategoriji differenti li jaqgħu taħt il-kunċett ta' aċċess effettiv għal ġustizzja. Kien hemm tliet kategoriji u tliet sottokategoriji se ngħaddihom malajr. Għax se nidħol f'aktar dettal fejn aktar il qudiem Dan hu importanti ħafna għaliex kienu l-bażi tal-analiżi tagħna, jiġifieri aċċess effettiv għal qorti. L-Organizzazzjoni tas Sistema Ġudizzjarja Nazzjonali, l-ostakli legali u proċedurali u dawk prattiċi. It-tieni kategorija l-ispejjeż tal-ġustizzja u għall-għajnuna legali dawn jinkludu spejjeż eh, għajnuna legali kif ukoll kwistjonijiet oħra relatati ma' l-għajnuna legali. It-tielet kategorija tirrigwarda l-aċċess għal smieħ ġust u l-infurzar ta' sentenzi. Dan ikopri garanziji proċedurali, it-tul ta' żmien tal-proċedimenti u l-infurzar ta' sentenzi. L-analiżi tal-petizzjonijiet eh, relatata mal aċċess tal ġustizzja u r-riżultati ta' din l-analiżi kienu mammolin minn l-ewwel parti. Jiffurmaw l-ewwel parti ta' dan ir-research paper Taħt l-ewwel kategorija għandna tlet kwistjonijiet li tqajmu fil petazzjonijiet li ma jtawhomx aċċess għal qrati l-ewwel is-sistema l-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarji nazzjonali. Per eżempju, kif huma organizzati l-qrati li per eżempju ma tkunx tista' tappella għal sentenzi jiġu ġeċiżi fil-qati tal-ewwel istanza, kif ukoll kondizzjonijiet tax-xogħol tal-imħalfin jekk ikunux f'kuntratti temporanji jew permanenti. Dawn semmew ukoll bħala kwistjoni li għandha x'taqsam l-aċċess tal-ġustizzja għaċ-ċittadini. Kategorija oħra tirrigwarda l-ostakli prattiċi biex wieħed ikollu aċċess għall qrati. Dan jista' ikun dan jista' jkun kopertura ġeografika tal-qrati, u pereżempju kemm hemm rati f'żoni iżolati kif ukoll aċċess għal lingwi għat traduzzjoni jew li ma jkunux jistgħu jiġu użati ferm elettroniċi fil-iskambju li jsir bejn is-sistema ġudizzjarja u l-avukati. Kategorija oħra hija l-ostakli legali u proċedurali. ċertu petizzjonijiet għamlu referenza għal din il-kustjoni u koll. U tirreferi għal kriterji l wieħed u koll għandi rispostali ta' fejn qed isir l-ilment jew problemi relatati mal-ammissibilta tal-evidenza. Issa, t-tini kategorija għandha xtaqsam mal l-ispejjeż relatati mal-ġustizzja u l-assistenza legali il-koll naħseb tafu illi l-ispejjeż huma ta' deterrent għal ċittadini li jkunu jixtiequ jresqu xi ħaġa qudiem il-qorti u dan issemma kemm il-darba f'bosta petizzjonijiet. Fosthom fuq l-ispejjeż tal-qrati, il-dazji u għalhekk l-aċċess eh, għal-għajnuna legali huwa kruċjali għax tista' Dan jista' jagħmel effett kbir fuq il-ġustizzja. Per eżempju, f'assistenza legali f'każijiet transkonvenari u anke fil-ħatra ta' avukati. F'dak għandu xaqsamma l-iskemi ta' jnuna legali, u anke l-eżenzjonijiet li jingħataw mill-qrati li jidra ċertu problemi fl stati membri. Fl-aħħar kategorija oħra kienet l-għajnuna l-assistenza legali li semmiet kemm il-darba f'posta petizzjonijiet, petizzjonijiet minn prattikanti nifisom li għajmu kuxjenza għajmu eh, l-mistoqsijiet fuq il-liġi fiskali fil-Greċja per eżempju. Li waslet għal strajk fil-pajis u imbat għalek kien hemm ma kienx hemm aċċess ġustizzja. Eżempju ieħor jirrigwarda l-impatt tas-suq intern fuq il-professjoni tal-avukati fi Spanja. Il-petizzjonijiet u l-assistenza legali jisemmew ukoll minn dawk li kunu qed inresqu każijiet meta jisemmu pereżempju l-għażla tal-avukati li jingħatatilhom u anke fir-rigward ta' kompetenza nifisa tal-avukati li jkunu ingħataw. fl-aħħar u mhux l-inqas għal smieħ ġost u l-infurzar ta' sentenzi dan kien suġġett tal-bosta ta' maġranza tal-petizzjonijiet li ġew evalwati f'dak għandu ċasam mal aċċess tal-ġustizzja. Il-ksur ta' dawn il-garanziji proċedurali fejn ikun hemm kwistjonijiet ripetittivi u dan issemma fatti minn bosta petizzjonijiet u anke in ta' indipendenza u parzialità tal-mħalfin ta f'ċertu petizzjonijiet. Imbagħad, it-tul tal-proċedimenti din ukoll semmit kemm il-darba din ovvjament torbot ħafna drabi mal-backlogging li kunem fil rati U anka l-infurzar ta' sentenzi jissemmew bħala problema f'ħafna impetizzjonijiet. Sentenza tista ma tiġix infurzata f'istat membru għax ikun hemm eh, dewmien, per eżempju, din il-problema ta' infurzar tapplika għal sentenzi f'każijiet domestiċi. Rati domestiċi, kif ukoll għal rati tal-Qorti Ewropea tal Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Issa, l aċċess eh, fil-istati membri nifissom. Hemm ukoll problemi sistemiċi fuq livell eh, nazzjonali. ċittadini iduru lejn l-Unjoni Ewropea jew il-Parlament Ewropew jintervjenu biex isolvu il-problemi. Issa, it-tieni aspetta hawnhekk kien li nippruvaw nifmu x'tista' tagħmel x'jista' l-istituzzjonijiet Ewropej x'inhu ma l-għodda li għandhom disponibbli biex itejbu l-aċċess għall ġustizzja ċittadini Ewropej. Iva, l-bluża ta' petizzjonijiet kif dawn qed jiġu użati biex ikun hemm aktar aċċess għall ġustizzja. Ħafna drabi jiġu użati għal kwistjonijiet domestiċi, jiġu użati bħala alternattiva għal proċedimenti ġudizzjali nazzjonali fejn il-petizzjonant is illi ma jafdax fis-sistema ġudizzjali nazzjonali jew inkella jħossu li hemm wisq eh, soġġettività u ma jistgħux jilħu eh, ġustizzja permess tal livell nazzjonali u dan jistgħu jużaw ukoll brabta mal-proċedimenti nazzjonali biex iżidu l-aċċess għal ġustizzja biex ikunu jistgħu jirbħu l-każ tagħhom. F'ħafna każijiet ukoll hemm l-użu ta' petizzjonijiet għaliex dak li jkun ma jkunx familjari mal-mekkanizmu ta' petizzjonijiet f'każijiet bħal dawn li jirrigwardaw l-aċċess għall ġustizzja mm, Nawdi għanmi. Issa dwar l-ammissibilità tal-petizzjonijiet frabta mal-aċċess għall ġustizzja Din hija xi ħaġa ftit aktar speċifika l-ewwel net hemm dan il-kriterju ta' li t talba tkun fil- kamp tal-attività tal-Unjoni Ewropea u hemm ħafna diskrezzjoni fuq kif jiġu interpretati il-konċetti. u il-fatt huwa li dawn il-petizzjonijiet spiss jitqisu bħala inammissibbli. U ħafna mill-petizzjonijiet li huma dwar l-aċċess għall ġustizzja jitpoġġew fuq il-lista tlieta u dan ifisser illi dawn il-każijiet ma tantx jiġu analizzati fid-dettal qabel ma jinqataw bħala inammissibbli. Imma meta ikunu ammissibbli u meta jkun hemm protezzjonijiet fuq il-problema dwar l-aċċess għall ġustizzja spiss issir talba għal aktar informazzjoni minn il-Kummissjoni Ewropea jew inkella jsiru kuntatti mal istati membri. Mela x'inhuma lodot oħrajn li għandhom l-istituzzjonijiet Ewropea parti il-petizzjonijiet referenzi għal deċiżjonijiet preliminari permettu l rati biex jagħmlu mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni u l validità tal-liġi hemm bosta benefiċċji għaliex l-ewenetti żgura li jsir implementazzjoni u interpretazzjoni tajba tal-liġi Ewropea eh, tħeġġeġ ukoll riformi legali nazzjonali sabiex dawn ikunu konformi ma' deċiżjonijiet tal-qorti Ewropea tal-Ġustizzja u għamezz ukoll sabiex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jiġbdu l-attenzjoni għal dawn tal-Qorti tal-Ġustizzja għal dawn il-problemi ta' konformità għaliex eh, jistgħu jitolbu l-qorti biex tindirizza l-każ dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Però dan huwa mezz ieħor ta' kif iċ-ċittadini jistgħu jiġbru l-attenzjoni tal-qorti għal xi każ partikolari. Il-problema hija li referenzi għal eh, dawn il-deċiżjoni preliminari ftit jintużaw ma tantx huwa mifhum sew dan il-mekkaniżmu impatt ukoll fuq it-tul tal-proċeduri u proċedimenti eh, nazzjonali u l-użu huwa differenti kemm bejn il-ġurisdizzjonijiet u anki saħansitra bejn il-qrati innifisom. Hemm modot oħrajn illi huma disponibbli għall istituzzjonijiet Ewropej imposta strumenti legali li ġew adottati sabiex ikun iffaċilitat l-aċċess għall ġustizzja fil-qasam tal-liġi ċivili, pereżempju direttiva fuq eh, l-assistenza legali, direttiva dwar il-medjazzjoni, fuq l-ADR, il medjazzjoni fuq l adr il rizoluzzjoni alternativa ta' tilwim u anke fil-qasam tal-liġi kriminali, interpretazzjoni direttiva, direttiva dwar drittijiet tal-vitmi l-aċċess għall-avukat, il-prezunzjoni tal-innoċenza, ġifiri hemm ħafna strumenti legali illi jistaw jintużaw sabiex ikun ikun ifaċilitat l-aċċess għall ġustizzja Il-riformi strutturali dawn ukoll huma importanti f'dan il-kuntest għaliex jistgħu jtejbu l-aċċess għall ġustizzja fuq medda twila ta' żmien L-Unjoni Ewropea adottat bosta mekkanizmi sabiex tappoġġa u tippromuovi riformi strutturali pal per eżempju il-programm ta' appoġġa riformi strutturali, il-mekkanizmu ta' kooperazzjoni u verifika għal Bulgarija u Rumanija, eh, il-fonti Ewropej strutturali u ta' investiment u semestru Ewropew illi jippermettilna nimmonitorjaw il-progress li kunsar fl-aċċess għal ġustizzja. Fl-aħħar nett ukoll hemm firxa wiesa ta' programmi u inizjattivi imnieda mill-istituzzjonijiet Ewropej biex eh, jappoġġaw il-taħriġ u t-tisjeħ tal-kapacitajiet permezz ta' networks, websites, portals, sabiex iċ-ċittadini sibu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, eh, l-iskemi dwar l-għajnuna legali da per eżempju port portal e-justice jew inkella il-website Your Europe hemm ukoll il-possibilità ta' finanzjament ta' dok bħal pereżempju il-programm uh, eh, Justice u programmi oħrajn tal eh, li tifinanzjom il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni fil-fatt tiffinanzja ħafna programmi u proġetti illi tejbu l-aċċess għal ġustizzja mbagħad hemm il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni ta' tilwim alternattiv bħal pereżempju l-idea ta' Solvit. U eh, skont dawn is-sejbiet kemm fuq il-petizzjonijiet u l odot Ewropej aħna ħriġna b'rakkomandazzjonijiet fuq livell nazzjonali hawnhekk hawn bosta possibilitajiet ta' kif wieħed jista' um, jindirizza dawn is-sitwazzjonijiet bħal pereżempju uh, riformi legali u ġudizzjarji imma anki biex tittejjeb l-infrastruttura bħal pereżempju biex tissaħħaħ l-infrastruttura fiżika bħal pereżempju l rati infushom u eh, bekk ikunu jistgħu jilqaw aħjar ċittadini fil-rati u mbagħad eh, użu akbar tal-teknoloġiji eh, tal-ICT sabiex il- il-proċedimenti ikunu jistaw jitħaffu. Taħriċ aħjar u kol sabiex ikunem konsistenza u kwalità aħjar fil-deċizjonijiet attivitajiet illi jgħajmu kuxjenza dawn ukoll jistgħu jsiru u anki il-promozzjoni ta' mekkaniżmi alternattivi għal riżoluzzjoni ta' tilwim ma ħafna mill-rakkomandazzjonijiet li ħriġna għall-Istati membri jistaw ukoll ikunu appoġġati mill-istituzzjonijiet Ewropej. L-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi permezz ta' l-infurzar ta' drittijiet relatati mal-liġi Ewropea propju permezz tal-deċiżjonijiet preliminari, proċeduri ta' ksur, li jiżguraw li l leġislazzjoni tkun qed tiġi trasposta u applikata kif imiss L-Unjoni Ewropea tista' ukoll tappoġġa r riformi ta' sistemi ġudizzjarju nazzjonali, ġifieri sistemi li semmejt qabel bħal pereżempju il-programm ta' appoġġ għal riformi strutturali. L-Unjoni Ewropea tista' wkoll tagħti appoġġ finanzjarju l iżvilupp ta' odo tal-ICT jew inkella anki biex tittejjeb l-infrastruttura permezz tal lefsi Hemm ukoll mekkaniżmi ta' monitoraġġ li wkoll jistgħu jikkontribwixxu għall-aċċess aħjar għall-ġustizzja u eh, anke l-scoreboard ta' l-EU Justice dan ukoll huwa mekkaniżmu ta' monitoraġġ illi huwa importanti għaliex eh, jagħti indikazzjoni tal-progress li qed isir fl-istati membri fil-aċċess għall ġustizzja jistgħu jsiru attivitajiet ta' taħriġ anke fuq livell Ewropew sabiex jagħtu appoġġ lin networks eżistenti u anki informazzjoni li tingħata liċ ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom fl-aċċess għall ġustizzja. Din informazzjoni informazzjoni għandha tkompli tingħata fuq il-portals u il-websites li semmejtilkom aktar kmieni. Biex nikkonkludi, ngħidilkom illi dan kollu juri illi il-petizzjonijiet huma għodda tajba ħafna biex nimxu l-attenzjoni għal problemi fl-aċċess għal ġustizzja u fejn l-istituzzjonijiet Ewropej ma jistawx jaħdmu għabbażi ta' petizzjoni hemm bosta mezzi oħrajn li għandha dispożizzjoni l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-effettività tal-aċċess għall ġustizzja għaċ-ċittadini tagħha. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u jista lesta li nisma' bil ħer għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna dan huwa studju illi intalab mill-Dipartiment tal-Politika ċe, id-diskutejni ħafna kienet talba li jamlu il-ħodor u eh, aħna nistgħu ngħidulkom illi se naqrawh u nittama illi l-interess fost il-membri se jkun ferm akbar minn dak li qegħdin taraw f'din il-kamra illum. Niftaħ il-diskussjoni l-ewwel il-kollega tiegħi Linda hija marida u ġejt jiena minn floka. L-ewwel nett jiena eh, tajta qatajn lil dan l-istudju qabel ma ġejt il-laqa, studju verament interessanti u ħad gost nara li l-bibliografija eh, tinkludi inizjattivi tal-Kommissjoni bħal li u Justice Scoreboard. Nisħaq fuq punt wieħed li l-Kommissjoni trid tħeġġeġ l-Stati membri biex itejbu l-effettività tas sistemi tal-ġustizja tagħhom. Dana mhuwiex frabta mal-petizzjoni petizzjonijiet tagħkom li tikkonċentra fuq id-drittijiet tal-individwi imma fil-kuntest ta' semestru Ewropew, ġifieri fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Imma f'dan il-kuntest aħna għandna l EU Justice Scoreboard u anki il-rapporti għal kull pajjiż. F'ħafna pajjiżi li għandhom problemi bil-sistema ġudizzjarja tagħhom hemm taqsima dwar l-effettività tal-ġustizzja inkluż l-aċċess għall ġustizzja Biex intikom eżempju. Fl-2016 il-Kommissjoni proponiet u il-Kommissjoni adottat u indirizzat rekkomandazzjonijiet partikolari kull pajjiż lil sitt pajjiżi il bulgarija l-Ungerija, l-Italja, Ċipru, Portugal u Slovakkja dwar l-effettività tas sistema ġudizzjarja tagħhom. Hemm każijiet oħrajn fejn m'hemmx rakkomandazzjonijiet. Dawn jidħlu f'ħafna dettal bħal pereżempju f'ċipru problemi marbuta mal l-kwistjoni ta' insolvenza jew inkella dewmien fil-proċeduri ċivili. Fil-Portugal hemm problemi differenti li huma speċifiċi wkoll. Jiġifieri dawn huma rakkomandazzjonijiet tekniċi u speċifiċi ħafna u normalment aħna segwuhom b'attenzjoni kbira fil-monitoraġġ. Aħna ovvjament ma, ma najdux jew ma nistawx najdu iżdaq semmu ma pajjiżi li jkunu taħt il-programm palma huwa l-każ tal-Greċja bħalissa Ċipru ħareġ minn taħt il-programm il-Portugal laqas l-Irlanda lanqas. Imma nistaw najdu ħafna permezz tal-memorandum hemm referenzi estensivi ħafna ma dan huwa msemmi wkoll fl-istudju hekk Minister Żball. Jiġifieri l-istudju tagħkom meħba bih se jkun utli għalina wkoll fil-Kummissjoni u naħseb li huwa kontribut validu ferm għal kwestjoni kollha kemm dwar l-effettività ta' l-aċċess għal ġustizzja. Grazzi ħafna nisgurak illi aħna u koll lesti illi insaħħu nkomplu nisviluppaw aktar il-kooperazzjoni interistituzzjonali fuq din il-kwestjoni. Issa nistieden lill kollegi biex jintervjenju kiex jixtiequ. L-Onorevoli Valleza, Eh, Signora President, jina mux se noqgħod inlaqlaq. Hawnhekk nekkaw kamra vojta fejn huma l-membri tal-ħodor. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwar din. Veru jiena għal biċċa kbira tal prezentazzjoni ma konċaw imma kelli nkun fil kumitat ieħor biex nippreżenta rapport. Imma jiena ma nistax naċċetta illi hawn dawn is-siġijiet kollha battala. Issa, fuq l-aċċess effettiv għall ġustizzja Naħseb li dan huwa importanti ferm għaliex eh, fil-benesseri ta' ċittadini għad kabbir inklusiv u anki fl-amministrazzjoni pubblika. Għalhekk irridu nifmu dawk l-affarijiet kollha illi għandhom impatt fuq il-ġustizzja effettiva jew l-aċċess għall ġustizzja problemi li ħabtu mitxhom magħhom iċ-ċittadini Ewropej sabiex inkunu nistgħu nagħmlu analiżi u eh, nkunu nistaw nindirizzaw dawk il-problemi illi hemm fl-aċċess għal ġustizzja madwar l-Unjoni Ewropea. Madana kollu rrid ngħid ukoll illi studji simili eh, jew bħal dan mhumiex daqshekk rilevanti għal kumitat tagħna li aħna rridu nindirizzaw il-petizzjonijiet fil-waqt mod effiċjenti u effettiv. Għalhekk jiena nistaqsi Din ir-riċerka għalfejn hija bbażata biss fuq tmien stati membri Kroazja, l-Italja, il-Greċja, Rumanja, Spanja u Slovakkja. Għalfejn xi eh, sentenzi fil istudju illi jagħtu ġudizzju mingħajr ma hemm notif il paġna Zommu f'moħħkom illi min se jaqra dan rapport irrit jifhem kif id-data analizzata hija rilevanti għall-istudji eh, għall-problemi li qed jiġu studjati. Għalhekk irid ikun hemm kunċett ibbażat fuq ċerti studji bħal data xjentifika u um, informazzjoni li tiġi minn ejjun indipendenti. Mistoqsija oħra dan il-case study għalfejn qed jindirizza biss il-petizzjonijiet inammissibbli. Jekk huma inammissibbli m'hemmx għalfejn ikunu inklużi jew meqjusa fis-studju ta' dan it-tip. Anki l-għażla eh, tal-petizzjonijiet hemm il-petizzjonijiet magħluqin, jiġifieri il-problema jew ġiet sol solvuta jew inkella il-petizzjoni sempliċement inalqet. Umbat hemm ukoll dawn msemmijin fl-istudju x'inhu l-valur miżjud ta' case study ta' dan it-tip jekk qegħdin nindirizzaw ukoll il-petizzjonijiet magħluqin. Forsi hemm valur storiku, per naħseb li hemm bżonn kunu iktar proattivi. Umbagħad il-petizzjonanti anzi, il-soluzzjonijiet fil-fat mhumiex soluzzjonijiet u eh, er, er, jiġu proposti ġikultant anki wara sena kifat fil-bidu jien kifat tilkom qabel il-soluzzjonijiet iridu joħorġu f'waqtom. Umbat fl-aħħar tal-istudju il-petizzjonijiet jibqaw miftuħin għal tul ta' żmien notevoli U irridu nindirizzawhom dan billi nieħdu azzjoni konkreta biex niġġustifikaw dan nina nixtieq nistaqsi lis-segretarjat u nitlobhom biex jagħtuna lista ta' petizzjonijiet illi huma magħluqin jew inkella li kienu meqjusa inammissibbli li huma koperti f'dan l-istudju. Hemm bżonn ta' xogħol ta' tħejjija aktar dettaljat fil-komuniker jridu nidentifikaw il-petizzjonijiet speċifiċi il-kwistjonijiet li jridu jkunu eżaminati u niżguraw li dawn ma ġewx eżaminati qabel minn kumitati oħrajn inutli noqogħdu nagħmlu xogħol doppju. Ovvjament għandna bżonnhom dawn l-istudji, għandna bżonn ta' studji għal xogħol illi nagħmlu hawnhekk fil-kumitat tagħna. Imma irridu nsibu mezz sa kif naħdmu b'mod iktar effiċjenti, irridu neħdu inqas żmien naħdmu aktar malajr. U eh, sabiex tagħna jkun jista' jgħinna wkoll biex eh, kif nistgħu nittrattaw il-petizzjonijiet fil-futur, però dan kollu ma sibtux fil-istudju. fil, istudju Grazzi ħafna, xi ħaġa illi nirrepetuha ta' spiss bejnietna għal fatt illi ċ ċittadini iduru lejna bħala l-aħħar rikors meta ikunu talbu il-ġustizzja fuq livell nazzjonali kemm il-darba u kollu għal xejn u mbagħad fl-aħħar jagħmlu petizzjoni u din hija xi ħaġa wkoll illi għandna nqisuha. Uh, but I'll give the floor unless somebody else would... Ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor li għandu mistoqsija. Ma jekk le nagħti l mikrofonu lura lis-Sinjura Ras Mason. Tajjeb. Iva, grazzi għal eh, mistoqsija ta', ta mistoqsijiet ta'kom dwar għalfejn għazenna dawn it tmin stati membri. Naħseb l-ideja kienet illi ikonna grupp ta' stati membri, ta' taħlita ta' stati membri. aħna bazajna ruħna fuq xejra ta' ilmenti fir rigward tal-aċċess għal ġustizzja f'ċerti pajjiżi. Raġuni oħra kienet illi biex ikun hemm rappreżentazzjoni ġeografika bbilanċjata. U eh, anki biex eh, ikonna ideja dwar il-petizzjonijiet, kien hemm ħafna petizzjonijiet dwar l-aċċess għall ġustizzja illi ma ġewx indirizzati mill-Parlament Ewropew. Mistoqsija l-oħra, għalfejn inkludejna l-petizzjonijiet inammissibbli u petizzjonijiet magħluqin. Kif għattilkom, is sistema li tiddeċiedi jekk petizzjoni ix ammissibbli jew le, tħalli ħafna petizzjonijiet li għandhom xaqsmu ma' da' suġġett l-aċċess għall ġustizzja mal-ġemp. U għana ridna naraw x'inhuma l-lodot li għandhom għad dispozizjoni l-istituzzjonijiet Ewropej propju sabiex jgħinu li ċittadini għaliex dan huwa il-għan fl-aħħar mill-aħħar meta jiġu hawnhekk fil-kumitat jiġu jitolbu l-għajnuna tagħkom u jekk il-petizzjonijiet ma jkunux ammissibbli quddiem dan il-kumitat, forsi hemm mezzi oħrajn, hemm soluzzjonijiet oħrajn li jistgħu jkunu offruti lil ċittadini sabiex jkollhom aċċess iktar faċli għall ġustizzja f'pajjiżhom. L-idea kienet illi nifmu x'kienet il-proporzjon ta' petizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-aċċess għall ġustizzja u illi huma ammissibbli u illi nifmu u koll il-petizzjonijiet kollha illi jitresqu anki jekk ma jkunux ammissibbli imma li forsi u koll juma jirrigwardaw problemi ta' aċċess għal ġustizzja. Any more questions? No? Iżiet mistoqsijiet? <coughs> Jider li mux il-kas, mela nishti uh, eh, Nirringrazzjakom u nirringrazzja lil dipartiment kollu tal-Dipartiment ċef fasil tal-politika illi tejnuna. Tejnuna mux lilna biss bħala komitat, iżda tejnu koll il-ħafna komitati jiena spiss nibatilom tal-bit permezz ta' itri, anka li kolli nibat l-petizjonanti u l-autoritajiet nazzjonali, jiġifiri Iva, d-departiment huwa użat u użat ħafna. Grazzi ħafna tal-ħidma ta'kom u issa Suppost, għanna il-laqa tal-koordinaturi, pero il-laqa tal-koordinaturi tibda minn hawn u 10 minuti oħra. Nishtiq pero niddiskuti safrattant mal-koordinaturi għawn prezenti jekk din il-laqqa għandix issir illum jew jekk għandix nipposponuha għal ġimgħa t tieħla Eh, il-problema kienet din illi kien hemm ċerta kwistjonijiet illi kellna il- ġimma li għalċerta kwistjonijiet li ma stajtux titrattaw il-biraħ għalix ma konċina hawnhekk preżenti. Mela jena mluwek. hekk. Nifqu sa sittan esquart. Naraw min jiġi fis sittan esquart. Nitlobkom illi tiġu lura appuntu fis sittan esquart. Grazzi.